myself, uh, thank you. I think we'll start the meeting now. I know. Naħseb nibdew il-qassa naf li għaw diversi persuna li għandhom li kellhom problemi biex jaslu nħabba l-borra f'diversi postijiet. Ejja nibdew. Forsi ngħaddu l-aġenda li għandna qudiemna l of Sinar. Proset ġa kelli talba mir-rapporter u diversi shadow rapporters li provaw Eh, jipposponu il-votazzjoni fuq il bozza rapport ta' sissi TB. Jina bil-fuq da mm, namlu l-votazzjoni għal laqta tal-komitat tal-20 u 21 ta' marzu. Jina kien hemm l-opinjoni reċenti li dawk li eh, missjoni l-Parlamenti Nazzjonali li fejn ma jkunx konformità ma l-abbozz ta' leġislattiv dwar il-prinċipju ta' sussidjarjetà ġie komunikat lill parlament Ewropej fil-skadenza ta' tmien ġimgħat, perjodu ta' tmien ġimgħat li hemm fl-artiklu 6 protokoll 2 tal-artiklu ta' Lisbona ġifiri dwar il-CCCTB u daw issa jisibwon fuq il-webpage tal-laqat u l-pont numru erba tal-laqa tal-lum. Jien nixtieq ukoll għandna korrezzjoni fuq eh, short selling regulation dwar kemm reviżjoni legali u kien verżjonijiet lingwistiċi tal-abbozz tal-korriġendum eh, ġew eh, reduti mill oil lingwis, ġew ċirkulati il 30 ta' jannar fit-tlieta u ġi inbat lill membri tal-ikon la ma kienemx eh, oġġezzjonijiet mill-Kumitat, allura dak il-korriġendum jiġi sottomess lill-Parlament. U eh, annunzjat li fil-part session tal-ġimgħa li eh, d konsidrata bħala approvat jekk ma jkunemx talba minn grupp politiku jew kella 40 membru li dik dik it-talba għal-korrigendum tiġi votata. U fl-aħħar il-trialogu fuq l-emir fuq il-leġislazzjoni tad-derivativi is-sitt trialog saret fil-30 ta' jannar kien hemm progress li jfisser li kien hemm biss kwistjoni politika waħda ta' sustanza pendenti. Jaħna għandna intenzjoni li konna eh, eh, l-aħħar trialogu iżjed l qudiem din il-ġimgħa, forsi il-ħamis wara ofsenar fit-tard. Qed nistunnew il-konferma dwar dan. Dawk il-dak li kelli ngħidilkom qabel ma nkomplu naddu sal-punt l-umru tlieta u għal-ġestjoni tal-kwalità l-istatistika ta' Ewropea fissanna s-sur Edward Cikluna. Grazie ħafna, Signora President. Ma naħsibx li wieħed hemm bżonn jisħaq dwar fuq l-importanza tal ehm, ġestjoni ta' kwalità għal statistika Ewropea. Nħarsu fejn ħarsu jekk inħarsu se six-pack, it-trattat innifsu, l xin 2020, jew inkella l-scoreboard, daw kollha ma bażati fuq fundamenti ta' statistika u jekk dik il-bażi ma jkunx ma tkunx waqf b'saħħitha u tista' appoġġja l-konklużjonijiet tagħna kwalunkwe eh, deċiżjoni li nieħdu, allura f'dak il-każ jekk ma nagħmlux hekk aħna nkunu fuq bażi dajfa. U dan jista' jwassal għal ħafna problemi. Dan ir-rapport <coughs> għandu l-intenzjoni li jisħaq l-importanza li wieħed isaħħaħ l-istituzzjonijiet li jipproduċu dawn il-statistika, din l-istatistika dan id-data. Speċjalment dwar l għandu xaqsom eh, l-indipendenza tagħhom huwa importanti li l-gvernijiet ma Uh, jindaħlux f'aġenziji bħal dawn, ma jbaqsux aġenziji bħal dawn u dawn l-istituzzjonijiet bħal Bank Ċentrali għandhom jiġu rispettati u ek jottienu il-kredibilità jekk ikunu indipendenti u fl istessin ikollom ikollhom governanza tajba f'kull fażi tal-produzzjoni tal-istatistika, eh, sourcing, produzzjoni, kif jiklassifikaw, kif jippubblikaw eh, id-data, jkollhom kodiċi ta' kondotta u li l-audit intern u ekstern eh, jeżistu. Il-rapport jaraf bejn responsabiltajiet u kompetenzi u jitlob li kunem impenn ċar mill-gvernijiet, mill-gvern li huwa eh, lejjum minn fejn jiġu ħafna minn daw id-dejta dwar finanzi pubbliku kif ukoll tal-Aġenzija nifisa. Jekk aħna eh, nreġgħu lura f'dan dak nixaqsam id-dejta eh, hemm il-gvern dwar id-dejta tiegħu għal finanzi pubbliċi u hawnhekk aħna vjentiment nżommu l-gvernijiet Eh, responsabli għal eh, l-informazzjoni li jgħatu l-aġenziji biex tkun informazzjoni komparabli fi żmien u għed jadba jista jabda fuq. Nafu li dina kienet eh, kien punt problematiku minn fejn għalaw problemi u nafu li hemm bżonn ta' ħafna importanza fuq dan. Issa dwar pajizi zar li forsi ma jkunux żdaqshekk zar imma li jkunu f'xift pjuttost dajfa. Eh, dak li hum xans għamla sensiji, dak illum xerta derogi, dan evidentimenti da u tajjeb sa ċertu punt, imma għall-utent, specialment fil-pajis ta' jfisser li tkun jkun hemm żvantaġġ għax xi ftit mill- mill-informazzjoni xi ftit mid-dejta ma tkunx disponibbli. għall lavor jem mhux qed nippretendu li l-Kommissjoni tibgħat ir-risorsi madana kollha għandha tipprovdi eh, l-esperti biex jippruvaw jiżguraw konformità u statistika ta' kwalità. Aħna qed nitolbu li d-dejta tkun tajba biex għall-utent biex għal persuna li ma jkunx intis teknikament, jkunx espert, ma kif ukoll għal dak li huwa min jagħmel il-politika. Nafu li l-governanza u l-gvernijiet u korpi oħra jħobbu jagħtu interpretazzjoni tagħhom. Imma għanna naslu punt meta il-persuna ċittadin normali kun jista juża din l-informazzjoni direttament minn flok li jistenna sa' kemm ieħor jinterpreta jinterpretajielu ah, persuna mandux bżon li jkun ta' espert biex jasal għal informazzjoni online. Din tip ta' data għandha tkun disponibli f'newsletter, għandha tkun bbażata u pajis, eh, skont il-pajis, u għanna jkunna u koll data fuq firxa ta' żmien twila. Aħna kena opinjoni mill Komitat tal-Żvilupp Reġjonali li nħossu li huwa aċċettabbli ħafna Allora in ġeneral nista' ngħid li l-gruppi ehm, inaqdu u qablu fuq diversi eh, kompromessi emendi li nispera li ikollhom l-appoġġ tagħkom. Grazzi. Thank you very much. Is... Grazzi ħafna. Hemm xi ħadd li jixtaq jgħid xi ħaġa? ġampol mux jietaw, Sofi laqqas, Sven. Fil-qosor, Sinjora President, jien xtaqt insaqsi biex nara jekk hemmx gruppi forsi li ġewqabilna, grazzi li qabel kollox ovvjament, eh, grazzi ħafna tal-kollaborazzjoni eh, ma' Sur Sikluna bħala rapportet jien nixtieq nisħaq li fir-rapport u fil-kompromessi nispera li nkunu nistaw ninsistu kif għattu. Biex nżidu l-accessibilità dan tal-Eurostat. L-Eurostat tamel eh, xogħol ta' fejda kbira. Tejbu f'ħafna aspetti li fej kien hemm ċerta kritika fl-modi imma naħseb u naħseb li huwa pass l qoddim importanti li din id-dejta tkun iżjed aċċessibbli li l-pajjiżi kollha u ċittadini kollha jħossu li jkun jistgħu jintaw ifittxu mal-data eh, jkun jistgħu jsibu din id-data u għom grafs eh, li jistgħu eh, jaraw fuq dan il-websites kif jagħmlu korpi ta' statistika oħra, anki li jagħmlu l graf tagħhom. Naħseb li l-Eurostat tista' tagħmel eh, l-data ta' ħażet viżibbli. L-Eurostat ġa eh, ħolqot preċedent tajjeb fuq il-dejn u d-deficit eh, ippubblikat anke meta kellha dubi kemm kien jistu jistaw kellhom forsi nuqqas fiduċja f'ċerta jew dubi dwar l-aġenziji. Kien aħna sottomejna proponejna emenda biex l-Eurostat tamel da kollu iżjed, forma iżjed regolari biex ekk nkunu iżjed trasparenti jekk data tħossu li tkunu korretta jole le. Jew jekk hemm xi dubji jew forsi maniri biex wieħed jista' jtejjeb il-forma li wieħed kun jista' jipproduċi il-data mill-Aġenzija ta' Statistika Nazzjonali. Grazzi. Um, Vicky. Grazzi ħafna Vicky, xtaqt stajċa ħaġa fuq dan uh, fuq din il-kwistjoni tal-kwalità, ġestjoni tal-kwalità l-istatistika Ewropea, jew forsi ħadd titkellem, forsi nista' ngħidlek mistoqsija b'forma oħra. Biex nirreġixxi għal kumment ta' Sven mux ħana minn nappoġġa l-25 u 26, imma ħana nappoġġa l-27 u 28. Mux għax mandux punti tajbin, imma imma naħseb li jena fl-emenda 35, eh, grazzi ħafna għalli għet appoġġa għedwet, dwar bilanċ li kunem ekwilibru dwar il-kwalità u meta tasal u koll il-prak li għazmin meta nqablu għamal l spiza tal biex wieħed jasal u li tkun tajba. Rridu niskuraw li tkun statistika, għanna niskuraw li tkun statistika ta' kwalità, mhux biss tkun fi żmien opportun. Ħafċetta drabi ma tkunx tista' tiġbor l-informazzjoni kollha fi żmien. Dawn huwa punti tajba u nappoġġjahom nappoġġa l-emenda tiegħek dwar eh, l-contingent liabilities u l wieħed irid jagħti informazzjoni dwar da eh, disclosure. Grazzi. Grazzi l-rapporter ħalli ddaħħal dan ir-rapport li naħseb li meta niġu eh, fil-dettalji fil-rapport tiegħek xarren ħajkun importanti ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter ħalli u primo xiju jħor ena fil-dan il-pis ta' ta' sesta statistika li palissa miet qassam fil-bejra fil-rapportess. Ġan Paul, inti shadow ta' dan le, ma tixtiq ta' ċej. ħajm xaħti jħor? Mm. No question. No comment. Le mandi l-ebda mistoqsija. Naħseb li għed kifinu. Il-rapport huwa tajjeb jgħid deputat Gawses. Għan votaw fuq dan minn ftit ieħor. Minn lider missejt li ġaħat is-sur Xuntis. Grazzi ħafna, Signora President. Dispjaċini, forse qed ninterrompi l-laqa eh, ħan votaw minn ftit ieħor imma jekk inħarsu li l-lista ta' votazzjoni hemm xi żewġ punti jien nixtieq nagħmel referenza liha. Jiena ġab għamilt e, proponejt xi emetti diversi emendi u qed nara l-rapporter mhux jappoġġhom. Mela jien nixtieq nagħmel xi e, żewġ osservazzjonijiet jew tlieta. L-ewwel waħda hija fuq l-emenda numru 6 fuq il-punt fej il-rapport eh, eh, jgħid li il-krizi qed twassal għal xewqat li forsi wieħed jagħmel eh, kważi frodi u jagħmel kontabilità naqra kreattiva, ma hu problema ġenerali hawnhekk għax il-fattu li qabel il-kriżi trattament ta' data fl-Eurostat kien ġaw u rew li kien imma affarijiet li kienu għati jġru li mussu suppost sar pempju t partit t swaps li saru l-Greċja. U ġaw kien eh, rapporti ta' qed jaraw għati juru li dak il tip ta' pratika kien prattika qed issir eh, f'pajjiżi oħra wkoll, kienet teknikament forsi eh, legali għalla volja mhux ħaġa morali. Allora, hemm kwestjoni ta' responsabilta' u ta' opportunizmu eh, eh, politiku eh, mhux biss minn mindu pri il krizi izda anki qabel. Tini punt li xtaqt namel u mux li zed, wieħed importanti minn nasib li ħagġa tajba li wieħed jgħid li l-indikaturi ekonomiċi u ambientali għandhom jiġu għandu jisir monitoraċ taħħom, għanna tkellimna dwar GDP u indikaturi oħra, għajna ma nixti, ma nafxna eżattament għalix għandhom jappoġġaw dak l-emenda. U l-axħar, jiena naqbel u naħseb li jħagġa li kulħadd jaqbel maħħa li il-korpi responsabli għalla statistika għandhom ikunu indipendenti. Iż madana kollu l-qafas li fih isir da kollu u li ma jinsofx nevitaw li kunem interferenza politika u jew influenza politika. Dawk li huma involuti fil-Greċja li ċekkjaw l-ekonomija qed jitkellmu dwar dwar dwar jekk id-deficit tal-2009 kienx forsi eh, mkabbar iżet li suppost ma nafx ħadd x'ħassajt xi ħaġa l-Eurostat fuq da ma jekkaw xaħat forsi minn l-Eurostat hawnhekk f'din is-smieħ nistgħu nitkellmu dwar l-Eurostat jagħmel xogħla u kif eh, interveniet u kif ukoll il-punti tar rapporter dwar indipendenza. Jiena dat naħseb li tkun utli jekk nistgħu nitħattu dwar da. Grazzi ħafna. Thomas Mann. Jiena forsi nista' nirrispondi għall kollega tagħna Greċja. Għal diversi snin fil-livell Ewropew aħna provajna niġbru dejta mill-Istati membri. U dejjem kien hemm xkiel l-Istati membri kienu jgħidu ma tħallux li Brussel jimponi affarijiet fuqna. Għalla volja kanzillier Ġermani jgħid li ma rix kart eh, blanche l Brussel u jala em, tala em. Kien hemm sitwazzjoni fej eh, id-dejta ma kienx qed tiġi maħżuna f'livell Ewropea għax l-istituzzjonijiet Ewropej kienu qed jiġi konsiderati ħaġa fil-marġni u ma kien hemmx l-kompetenzi adekwati għal dan ix-xogħol. U din il-kriżi tal-Greċja uriet li jekk aħna ħanaħmu flimkien għandna bżonn id-dejta adekwata biex nappoġġaw jekk aħna nipprovdu soluzzjoni li wieħed jista' jiddefendi allura d-dejta tkun ħaġa li jista' wieħed jista' jivverifika. L-Eurostat għandu jkollu aċċess għal data tajba biex nkun nistgħu nanalizzawha u nagħmlu il-rakkomendazzjonijiet xirqin. Jekk aħna għanna bżon li naħdmu u fl flimkien għanna bżon li nkunu nafu il-regoli tal-loba eh, huma l-istess għal kulħadd. Għalhekk din l-informazzjoni mill-livell tal-istat għandha tiġi maquda flimkien fil-Unjoni Ewropea bekk nkun nistgħu nagħmlu eh, analiżi eh, komuni. Jekk data teżisti, u tkun disponibli għall istituzzjoni Ewropej għandha bżonn li tkun li tirrispetta tkun b'konformità mar-realtà. Għandna bżonn li jkollna dejta li hija konsensuata. Din hija ħaġa eh, li eh, jkun supervizjoni tagħha tkun ukoll valur miżjud fl-livell Ewropej. Naħseb li hekk ikollna l-bażi tajba eh, fuq xiex naħdmu ħaġa li li defendu l-Ewropa l-ċittadini. Grazie. Allora, che fatta aħna qed nivutaw fuq din, pratikament minut oħra, u l-idea hija mbagħad noħduha fil-plenarja għal l-ewwel sessjoni ta' Marzu. Yes, Edward, you can have the floor again. Yeah, just, just... uh... Mela, nishtaq namel tweġiba għastur ċunta fuq tlet emendi naqbel ma' wahda. Ja ħasra li ma ntqajniex biex niddiskutuhom dawk iż-żewġ emendi l-oħra. Għax jiena naħseb li b'xi bidlit fil-formulazzjoni jiena żgur li konna niftemu. Jiena kelli opinjoni fuq Eh, l-istatistika ambientali u naqbel perfettament, imma il-klim kien xejn wahda ambigwu u fuq l-Eurostat jena mux etni prova u nek niddefendi l-ebda istituzzjoni, pero minn dak li nifem u ma u mandom mandat mill-Kunsil biex ikun jista' jagħmlu audit tal-data tal-finanza pubblika mux biss pajis wieħed imma eh, eh, f'ħafna pajizi u dan ma kienx xira. So, grazie. Ma jistess naddu għal-voti. U kifat, fil-bidu, il-vot fuq il-CCTV, CCCTV, eh, se niposponuħ. U dan jfisser li għanna aktar ħin biex nilabu. Pascal? Għal kwestjoni diffiċli tal-ġestjoni tal-kwalità tal-istatistika eh, eh, Ewropea nistaw anki nevutaw minnajr il-kontribuzzjoni tijak. E, kont etnajt illin għanna nifrankaw xiftit zmin, peress li mannix il-votazzjoni fuq il-CCCTV, mela e, nistaw e, dak iż-żmien nużaw fuq l-abus tal-merkat ta' tal-rapport ta' Martin. Mela, l-esti fuq il-punt ħamsa, Jean Paul, skużani, illi qed eh, nitkellem fuq dan il-punt, imma tista' jekk joġbu tajt li servizzi illi il-kaxxa elettrika li għandi dimi ma taħdimx sew. Em, hemm eh, wire li ma jitħolx u għandi bżon ta' iktar informazzjoni biex inkun nista' nivota. Tista' jekk jogħġbu tajt li servizzi li l-magna tiegħi miksura. Għandna bżon tekniku biex eh, biex inkunu nistgħu nsewwu il-kaxxa ta' Jean Paul għandu bżon tal-interpretazzjoni biex ikun jafu ix qed jivvota. Miex eh, jisow qed jgħid issa Esur eh, Goze, nifem, nifem l-Inglis, nifem eh, l-Inglis tijak meta eh, nivu niġu biex taw. Ejna raw, jek dawn forsi jaħdmux aħjar qabel ma niddeċidu. Okay, if I say something, are you getting in interpretation. Et tismani, et tisman interpretazzjoni fuq dak li qed ngħid issa, forsi hija ħaġa pjuttost gravi. Ah, sabotaġġ hawnhekk, signora President. On peut le mettre au PV. ok. Kommenti li mu fuq il-mikrofonu minnaħa tal-deputati. Ok, do we want to test that for... E namru prova, namru verifika biex narawa kannix l-interpretazzjoni. Emmes għanna tekniku għemmek għet jiprova jisewi ja, nkomplu bil-votazzjoni Sakem eh, nkunu nistaw. Eh, Sakem jisewulek il-kaxxa. Għanna iktar problemi? Skużani, President, Jena nishti netolbok ti ni nivota minnajr il-karta, għax ma miħaj. Issa, eh, hija problema li sta naffrontaw meta niġu għalija. <clears throat> Mela, l-ewwel l-emenda tnax, favur. <clears throat> Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 13, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 14, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Mela ma nix bżonnu test oriġinali. Emenda 15. U emenda orali minnaħat tar rapporter favur kontra. Dan huwa flimkien? Le. Meressa ħan namlu l-emenda 15 waħeda. Favur l-emenda 15 kontra. Attenzjoniet. Ma diċ. Mela naddu għal emenda orali uh, numru 1 li tkopri l-emenda 16. Favur kontra astenzjonijiet. Għaddit. Allora di flok l-emenda 16. Allora naddu għall-emenda 17 issa. Favur kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Kompromess A. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. L-emenda 20 issa, le. Tajt il-President ma naddux għall-emenda 20. Jider li se naddu għall-emenda orali numru 2 li tkopri l-emenda 20. Favur, kontra, astensjoniet għaddit. Emenda 21. Favur, kontra, astensjoniet għaddit. 22. Favur, kontra, astensjoniet għaddit. 23. Favur, kontra, astensjoniet maddiċ. 24. Favur, kontra astenzjoniet għaddit, 27 favur kontra astenzjoniet għaddit, 28 favur kontra astenzjoniet għaddit. Il-paragrafu 5, test oriġinali, favur kontra astenzjoniet għaddit, 29 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Test oriġinali, paragrafu 6, favur kontra astenzjoniet għaddit. L-emenda 30, favur, kontra, astensjoniet, għaddit. Kompromess B, favur, kontra, astensjoniet, għadda. 33, favur, kontra, astensjoniet, ma ddiċ, ma ddiċ. 34, favur, kontra, astensjoniet, għaddit l-emenda. Eh, il-test oriġinali paragrafu 8, favur, kontra, astensjoniet, għadda. 35 favur kontra astensjoniet għadda. Kompromess ċe favur kontra astensjoniet għadda. L-opinjoni reġi u meħet ta' 5 favur kontra eh, għadda, għaddit, ċitazzjoniet, wieħed ta' satleta, favur kontra astenzjoniet għaddew, emenda u numru wieħed, favur kontra astenzjoniet għaddit, Eh, premessa B, favur kontra astenzjoniet għadda, għaddit, e premessa C, favur kontra astenzjoniet għaddit. Premessa D, favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess D, favur kontra astenzjoniet għadda. Emenda ħamsa, favur kontra astenzjoniet għaddit. Premessa E, favur kontra astenzjoniet għaddit. Premessa sitta, eh, emenda sitta, favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda seba, favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda tmenja, favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda dista, favur kontra astenzjoniet għaddit, emenda 10, favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda daħdax, f'żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astensjoniet għaddit. Tieni parti favur kontra astensjoniet għaddit. Melissa għanna nieħdu vota fuq it-test kif inhu emendat. M'hemmx xalf, sekonda nod. Eh, le, ma noddux, għax għandna ħafna nies mingħajr karti. Niftu l-votazzjoni. Umbat l-ekstras noħdu wara u 31 votaw, ma nistan u l-votazzjoni, 29 e, favur u 2 astenew. U kemm għandna ekstras mingħajr il-karta. 5 mingħajr il-karta. Mela bekk għandna 34 favur u żewġ astenzjonijiet. Nifiraħ li rapporter. <clears throat> Grazie, mirak, mela spiċċajna l-votizzjoniet. Esa eh, naftit iktar tajma xie posponina CCCTV, dawk li jridu jitilqu jistaw jamlu dana minn armi jamlu storbju, għaddu għal punt 6 u 7 fuq l-agenda, fuq l-abuż tal-tasluqa. say thank you very much if, if we could... Grazie. ...and down and then I'll give the... Marissa, no, dura xejn kwieti u nkun nista' nagħti l-mikrofonu li rapporter ħalli għamil prezentazzjoni tiegħu. Okay, excitement over. Okay. And, and just for the avoidance of doubt, the... Mela, biex nevitaw, biex nevitaw id-dubi għaw il-kameras. Okay, Ali. Uh, well, thank you. Kif talab Wolf Klintz? Mela, rapporter, grazzi. President, nishtiq nerġa niprezenta eh, il-kisbit li għanda li intenzjonata l-direttiva. <clears throat> eh, Mela 2003 tal-interregulation u fija direttiva ġdida għal sanzjoniet kriminali għal eh, abus tas suq U l-idea hija illi e, narmonizzaw dawk il-pajjiżi li m'għandhomx sanzjonijiet kriminali f'dan il-każ. L-effett se jkun li nizguraw il-fiduċa fis-swieq u speċjalment meta naraw il- globalizzazzjoni u l iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda, l-possibilitajiet għall-abus ta' suq eh, u ħafna iktar illum għal daqstant biex nimlew dawn il-vojt eh, fil-regolament u fil-pjattaformi u fil-kummerċ tal-OTC, eh, regolamentazzjoni tal-komoditajiet u tal-derivati u biex inkunu nistaw ninforzaw effettivament abus ta' sum minnaħat regolamentaturi u kol U anki biex inneħu l-inċertezza legali. U u dina waslet u kol direttiva fuq sanzjoniet kriminali biex ikonna kemm sanzjonijiet kriminali kif ukoll amministrativi. U din hija wkoll tentattiv biex inneħħu anki il-pisijiet minn fuq spallej l-SMEs. Il-bidliet prinċipali għal leġislazzjoni principali. Eh, prinċipali hemm definizzjoni ġodda, eh, insider trading, eccetera, miżuri biex intejbu eh, il-prevenzjoni u il-tikxif tal-abus ta' suq eh, dispozizjoniet whistleblower u biex nżidu is-seta ta' autoritajiet kompetenti u biex u l-introduzzjoni ta' sanzjoni amministrativi u kriminali. Mela, nishti nitkellem fuq ċerti kwistjonijiet li eh, għajmu fil-roundtable li kellna ma' regolamentaturi Ewropej fjannar u dawk il-kwistjonijiet un bat li ħarġu mis-smiħ Naturalment aħna nixtieq nkomplu dialogu kemm ma' regolamentaturi nazzjonali kif ukoll ma' l-stakeholders biex intejbu l-komprensjoni tagħna fuq ċerti kwistjonijiet u nipprovaw anki nifmu li huma l-problemi li għajmu. Però naturalment palissa qed niddiġerixxu dawn eh, din l-informazzjoni u għad iridu ngħaddu għal biex nikdbu l-abbozzar eh, hemm bżonn nimeditaw fuqhom u niddiġeru niddiġerixxu eh, l-informazzjoni eridu nkopru l-coverage tal-strumenti finanzjari u l-trading tal-OTC u li tkun regolamentazzjoni u wkoll u dan hawn kse jkun inklus l-artiklu 2, u mbagħad il definizjoni ta' relevant information ħarġet f'ħafna <coughs> kwistjonijiet li għajmu kemm l-industrija kif ukoll il-partit interessati, l-stakeholders. U dan ħabba fil fat il-definizjoni definizzjoni bidlet mux biss Eh, biex tkopri anki informazzjoni price sensitive, ma anki biex tinkludi informazzjoni rilevanti. Eh, hemm eh, rappresentanti tal-industrija illi proponew li inneħħu din id-definizzjoni ġdida għalet li għalu li hija wisa wis. Però jiena nemmen illi fi diskussjonijiet inizjali li kelli jiena nippreferixxi si bilanċ Eh, biex insibu klim ħalli regolamentaturi kun jistaw jisolvu l-problema tal-abus tal-so u biex nizguraw illi dak li għet nindefinix ikun verament rilevanti u għanna bżon ta' din relevant information għanna bżon ta' din il-kategorija biex kun jistaw jiddefinix tal-abus. Kien hemm xi partit interessati wkoll għajmu l-kwistjoni tal-nuqqas ta' dispożizzjonijiet biex jiżguraw is-sorveljanza transkonfinali, anki din hija kwistjoni li rridu nindirizzaw Għax fi diskussjonijiet li kena ma' regolamentaturi u għacċar li fil-postijiet transkonfinali eh, l-abus etizit kienem kas, per eżempju, li eh, kienem bżon ta' informazzjoni f'seba stati differenti. U għadna mill kwistjonijiet li rridu eh, nirsolvu kif se nittrattaw din. Il-regolamentaturi nazjonali huma f'pożizzjoni li jkun jistaw eh, jaffaċċaw dawn attivitajiet transkonfinali U din hija kwestjoni anki opinjoni nixtieq nisma' anki ma' shadows qabel ma nasal għal deċiżjoni fuq dan. Mbagħad hemm il-kwestjoni tal otfs U għat kien ċar fi diskussjoni li kienna li regolamentaturi għandhom u dimhom su frammentat. U l-iktar ħaġa diffiċli għalli wieħed isib fejnu dan l-abuż tal tasu u fil-mifid hemm bżonn irridu insibu OTF ġdida u dana biex il- eh, irridu nevitaw li su jibqa jisir eh, dejjem iktar frammentat, irridu irrid naħdem għax biex nsib proposti iktar koerenti. Umbat eh, aħna ma tlabniex li kategorija ġija tal-OTF u biex nsibu, biex nkunu nistgħu nitrattaw reġim tal-abus tas-suq, u mbagħad eh, eh, regolamenta high frequency trading. Oġi spiegat li jenna li l-high frequency trading jista jkun iktar diffiċli eh, biex nirsolvu l-problemi tal-abus nistaw nħarsu li l-apporta jowso. Fuq dak li għandu xaqsum għall-efficienza, ġustezza, u l-istabilità ta' swi u għal stantina nħoss li mżon u koll eh, nistudjaw koll fil-detaldi ma rridux nsibruħna f-situazzjoni eh, li l-HFT jintroduċu prassi ġodda ta' abus ta' suq imma jista' jiġri illi mbagħad il-parteċipanti għas suq jistgħu jeżegwuhom fuq skala aktar wisa jkunu iktar diffiċli illi wieħed jikxifhom. Naturalment, għandna bżonn namlu future proofing ta' leġislazzjoni ġifiri e, ektar ma jkun hemm żviluppi teknoloġiċi, ektar mbagħad il-Kummissjoni tkun għażlet illi e, tħares lejn e, il-high frequency trading, proofing and layering biex daw ma jsirux kwestjoniet. Mbagħad il-kummerċanti, il-negozjanti li negozjaw ta' l-affarijiet isibu mezzi oħrajn u għarru irridu nikdbu anki fil legislazzjoni bħala għannes irridu nsibu mezz li niżguraw illi ma, ma jizviluppawx eh, oqsma ġodda li kun jistaw jizidu il-possibilità ta' bus ta' suq. Fuq il-kwestjoni ta' derogi għal SMEs, jina nafri dan il-komitat ħafna drabi għallu li aħna għandu jkonna reġim iktar ħafif għal SMEs u għanna nipermettu l omina il il l-istrumenti biex ikun jistaw eh, jaqdu il-ħtiġiet tal-leġislazzjoni, ma jena ma nix favur eh, għax anki l-SMI f'dan kas ikunu jistaw anki huma jgħamlu l-abus tasso u eh, miex din l-idea tal-leġislazzjoni irridu nsibu bilanċ tajjeb li biex ma jkun xem la pis zejed fuqna waħda u laqas pis li huwa ħafif wis. Mat kwestjonijiet fuq seta ta' investigazzjoni fuq uh, l-investigazzjoni eh, eh, fl-artikolu 17 u mifid l artikolu 71. Kienem eh, minn għalli li ma jridux jamlu diluzzjoni tal-kapacità u din hija kwestjoni illi tkun interesata fija l-Komitat Libe, però hija parti anki fil-regolament u anki fil-mifid, għal-dastant irridu nħallu l-possibilità dal-Komitat illi jitkellem fuq din il-kwestjoni. Kienem regolamentaturi u koll għallu li bżon ikun hemm anki setat uh, rigorużi għal trasferiment ta' data u rridu naraw anki ek u ix il-kas. Jena u koll imħasba fuq il-fat anki sur Klintz għal eh, se namlu b'dawn id-diretturi illi għedin jinnegozjaw fuq il-bazi ta' potenzjali insider information. Kenna kas ta' kumpanija Fren Unit illi kella eh, informazzjoni minn qabel eh, ta' ċifri ta' negozjar eh, ta' zmin il-miliet bijaw u għamlu profit kbir ta' eluf, ta' mieta eluf qabel ma ħarġet l-informazzjoni fil-istampa ma ġewx eh, akkużati ah, minn insider trading għax huma qalu illi ma kellhomx informazzjoni u laqas eh, informazzjoni minn qabel <coughs> u dinja għal l-kwistjoni, wieħed irid ikollu anki informazzjoni rilevanti. Eh, ma wasalx għal pożizzjoni ċara fuq dan ma hemm bżonn naraw e għandux ikonna dik li la trading window illi traders ikun jistgħu eh, jinnegozjaw f'ċertu zmin però fuq din bżon eh, li nagħmel ftit diskussjonijiet mal stakeholders biex eh, nara xinija l-pozizjoni tijaw, u rrit nitkellem fuqa fil-regolament. Kif ta' fuq Anki l-commodities huma inklużi, <coughs> u Eh, nafu li eh, aħna nix intenzjoni eh, neskluduhom, bżon niżgulaw illi anki l-mifid tinkludi dawn il-commodities, jina nafu li anki komitati oħrajn għandhom din l-opinjoni, u għal daqstant nirridu nipruvaw nestendu u jina kumtenta li l-Komissjoni jestindit din l kwestjoni għal commodities anki, u ma tridu nħarsu lejn il-directive. Eh, ma nafx hekk għandix ninkludiha fid-diskussjoni ġenerali fuq is-sanzjonijiet, jekk aħna mm, ma naħsibx li għandu jkun hemm blanket definition għas sanzjonijiet kriminali eh, bħalistax u għaċar mill diskussjoni li kemm li kellna mal-Kummissjoni dinja l-ewwel darba li qed nitkellmu fuq sanzjoni kriminali fuq dan il qasa u aħna rridu l-ewwel nippermettu li d-direttiva taħdem qabel ma nagħmlu reviżjoni tagħha biex naraw ek għannix namlu listi ta' sanzjoniet u jina ma tantx jena kontenta namela di għax ma nixtiqux li regolamentaturi eh, ikollom e, setat e, e, li għat ma nix bżon billi jgħatu definizjoniet li għat ma nix bżon għal sanzjoniet kriminali fl Ewropea. Imma kif għal man aħna u ma jilqaw il-kondotta sanzjonabli U din hija kwistjoni anki li rridu eh, nistudjaw u nipreskrivuhom anki għax l stati membri. Naħseb li dan huwa kull ma xtaqt ngħid għax nixtieq anki inħalli ftit żmien għall-kollegi u għax-shadows illi forsi anki l-Kummissjoni titxita xi ħaġa fuq da. Grazzi. Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna. Isni sinjora sajja fissam il-PPA. Signora Pitakajinen ma setax tattendi għal din il-laqa u jiddispieċja ħafna u għal-daqstant issa jena ser eh, najt ehm, najdilkom dak li xtaqt tajt il-komi. il komissjoni għalet l-importanti li eh, nsaħħu l ambit ta' regolamentazzjoni u namlu level playing field fost l-istati membri kollha l-introduzzjoni ta' book simili u wkoll fir-rigward ta' sanzjonijiet li ġejjin mill-abbuż tas-suq kif ukoll ehm, fil-manipolazzjoni tas-suq u wkoll ta' importanza kbira li d-direttiva tal-MRTG trattata fl-istess żmien bħal direttiva tal-MIFID kif ukoll minħabba l-fatt li dawn iżgħar pakketti huma marbutin hawnhekk il- um, issa naraw li frammentazzjoni twassal għal iktar kompetizzjoni u multiplikazzjoni ta' trading venues li waslu għal sfidi kbar mill-lat ta' sorveljanza u mill-lat ta' kif niprivaw naraw l abbus u niprivjenu kol l abbus ta' suq. Jina nemmen li aħna għanan nqisu li nieħdu pass iktar il-qoddim. Hemm proposta interessanti ħafna preżentata waqt ismiet tal-MAD biex tipprova tilħaq l-element ta' frammentazzjoni fir-rigward tas sorveljanza transkonfinali swieq primarji u responsabilità u l-emnija sorveljanza. Dan għandu jeħtieġ aċċess mhux biss transaction report iżda wkoll għal biex inkunu nistaw nsibu eżattament dak x'sar, iżda wkoll dak li ġi ordnati u nkella provajna li namlu. Ovvjament irridu naraw kif nistaw dan fil-prattika jista' jiġi implementat u wkoll huwa ċar li bħal regoli bħal eh, protezzjoni tad data u il-cost sharing għandhom jiġu inklużi fil-proposta. Iżda jiena nemmen li rridu namlu ħafna iktar f'dan ir-rigward Mod ġenerali, aħna wkoll għandna nqisu il-kunċetti ewlenin u dispożizzjonijiet u regolamentazzjoni birraqa ħafna biex nassiguraw li ma jkunx hemm wis interpretazzjonijiet differenti nazzjonali li waslu għal livelli differenti. Fil-rigward tal-artikli nfusa fir regolamentazzjoni u d-direttiva, nixtieq nagħmel xi kummenti preliminari l-ewwel net definizzjoni tal- Insight Information, <coughs> id-deċiżjoni tal-Kummissjoni biex eh, kabar definizzjoni u żid il-kwalifika dwar jekk l-informazzjoni għandix tiġi meqjusa rilevanti minn investituri din għandha tiġi meqjusa wkoll bħala Insight Information. Dan għandu jkun um, ehm, preċis fir rigward tal-price relevance Jiena nista' nifhem id-diffikultajiet marbutin ma' din dispożizzjoni iżda jiena xorta waħda nemmen li din għandha tinżamm fir-regolamentazzjoni minħabba raġunijiet ta' effective capturing ta' market abuse uh, dak li nistaw naraw u li nistaw niddiskutu u li niprivaw nidefinixxu xinu dan il-punt. Eżempju, permezz ta' iktar eżempji, iżda mhux lista twila żejjed. Issa fil-rigward ta' rabta bejn il-sanzjonijiet amministrativi u dawk kriminali u fil-rigward ta' posta su għandu jkun hemm sanzjonijiet. Aħna xorta waħda nabżon ta' xi kjarifika fil-rigward tal-prinċipju eh, tal-istess lingwaġġ li għandu jiġi jintużat fil- leġizlazzjonijiet oħrajn fejn naraw dispożizzjonijiet simil pal per eżempju l-MIFID u CRD4. In Nevznidan Principle għandu jieġi msemmi mhux biss każijiet transkonfinali iżda wkoll fuq livell nazzjonali. Dak kollu li xtaqt ngħid fissa mis-Sinjura Pizzakajnen jiena grata li jiena ċerta li jisert eh, kollabora mal-oħrajn biex dan ir-rapport ikun wieħed tajjeb ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna naddu għal-Wolf. Grazzi. Sharon u grazzi lil Arlene għal-mod ta' kif qed tratta dan is-suġġett. Naħseb li smiħli kena fil-24 ta' xar kien fermutli. Il-parteċipanti f'dak ismiħ brew li għanna bżon namlu revizjoni d id-direttiva jibgħam kun sens dwar dan ċirkustanzi issa nbidlu. Hemm pjattaformi ta' kummerċ differenti, l-istrutturi tas suq uh, huma differenti, l-interdependenza nbidlet u u wkoll żviluppi teknoloġiċi ġodda bħal pereżempju high frequency trading li dan ifisser revizjoni jew waħda meħtieġa. Il-Kummissjoni bħalissa qed tanalizza regolamentazzjoni Aħna rajna dan permezz tal-Capital Requirements ta' Basel 3. L-istati membri però ma il-għawġ dan mod partikolari. Iżda għalija bħala membru ta' dan il-parlament jiena nemmen li aħna rridu naħdmu iktar fil rigward tal-regolamentazzjonijiet biex nassiguraw li l-implementazzjoni fil-prattika hija f'konformità ma' dak li jridu l-leġislaturi. Issa hemm ta' punti li ġat għajmu minn Arlin. L-ewwel nett jekk inqisu l-kwistjoni ta' definizzjoni ta' l-insider information. Naħseb li jaf ikun ftit iktar diffiċli milli konna qed nissuspettaw aħna. Jidher li l-Kummissjoni ehm, trid definizzjonijiet usa milli semmejna aħna dan kollu jista' jfisser li ser ikollna eh, insider list dettaljati ħafna dan ser iwassal għal iktar sforz. ħafna mill-stakeholders jaħsbu li aħna nanżommu distanza. Hemm konsegwenza waħda negattiva. Dak li qegħdin nippruvaw niksbu minn naħa l-oħra permezz ta' sistema tal-miżati u id-dipendenza fuq uh, shares mir riżultati ta' negozji per eżempju dan kollu ser jkun ħafna iktar differenti għax min jirċivi share options dan rigward ser jkun insider. Issa, dan jaf ikun illimitat ħafna. U għal daqstant allura dan l-instrument jista' jwassal għal ċertu assurdità, jridu noqogħdu attenti ħafna dwar l-impatt. It-tieni punt. Jekk nanalizzaw il-bżon għall insider information u reporting obligations ad hoc. Għanna dawn id-diffikultajiet se nagħtikom dawn l-eżempji. Jaf ikun li kumpanija t-deċidi li tibda program u ma jkunu deġata u l-ordni li l-banek fi żmien partikolari u dan ikollu jibda. Iżda mbagħad iseħ li jkun hemm telfa kbira. Per eżempju, xi kumpanija barra mill-pajjiż ma taħdimx kif suppost, jiġu ritornati il-prodotti, ecc. Allura, f'każ bħal dan, jekk l lura l-proposta tal-Kummissjoni, dan il-negozju ma jkunx iktar pożizzjoni li jikkanċella l-ordni li um, kienet saret iżda fil-verità ma seħħieċ. U għal daqsam biex ma jkunx hemm bżonn li tħallas eh, multi. Il-kumpanija tibda share buyback għal kemm tkun taf li m'għandix il-flus biex tħallasom. Dinja allura kwistjoni ta' rapportaċ u insider information kif għalet il-rapport tal-Komissjoni li fil-verità jagħmel sens. Dan għandu x'jaqsam mal um, kwistjoni kollha tal- um, ta' direttivi, għawnek naħseb li għamil sens li nżidu il-volum kollu ta' dak li irrit ikun pubbliku, per eżempju minimu ta' 50.000 euro. U nafu koll intalaw dan il-limitu sa' 100.000. Tini punt, fir rigward ta' time frame għal rapportaċ, il komissjoni suġġeriet li din għanda tgħaddi minn ħames tijem għal jumejn mill-esperjenza tiegħi f'xogħol f'bord supervizorju f'kumpanija qabel jiena għawdit il-politika jiena nissuġġerixxi li nistgħu innaqsu din il-data um, ta' skadenza. Forsi jumejn uh, huwa eżiġenti wis. Jiena kont sorpriż mill-kontatti kollha li għandi li qalu li dawn il-jumejn huma importanti. Forsi huwa xi ftit diffiċli pajjiżi partikolari. Per eżempju, f'ċertu t toqgħod tistenna dokumenti li jiġu mill-banek li jdumu ma jiġu u għal sant. Jiena nissuġġerix li jekk jumejni għal iżenġenti wis. Eh. Ma nix naqsu l-perjodu esagerat, imma jrid ikun hemm perjodu partikolari mnaqqas fuq dan it-time frame. Issa dwar il-bisil browing. Jiena nista' nifhem li aħna għandna interess li nassikuraw li nidentifikaw l-abbuż tas-suq fatta każijiet kemm jista' jkun. Iżda, ma nafx jekk il-whistleblowing huwa eh, l-istrument l-iktar adattat. Għaliex, jista' jkun li jkunu qegħdin inqisu każ ta' kumpens finanzjarju. U fir rigward tal-inċentivi, għal membri tal-istaff jien ma nafx jekk din hija xaġa pozittiva ħafna, rrid noqdu attenti. L-aħħar punt dwar il-prosekuzzjoni. Fi 27 stat membri hemm ħafna differenzi, differenzi kbar bejniethom, hemm xi stati membri fejn fil-fatt hemm isu xi tip ta' persekuzzjoni mill-forza tal-polizija maqt li f'pajjiżi oħrajn di mhix possibbli jew hekk possibbli hija possibbli biss permezz ta' koordinazzjoni mill-qrib bejn l-awtoritajiet supervizori u l-pulizija. U hawnhekk il-Kummissjoni qiegħda tipprova iżid il-livell ta' armonizzazzjoni u din xi ħaġa li rridu nappoġġaw. Il-kwistjoni hi jekk għandniex ninterferixxu fis-sussidjarjetà f'dan il-każ. Hemm għadta kwistjoni li tridu nqisu, dan huwa suġġett interessanti ħafna u jiena nispera li fil-ġimgħat li ġejjin aħna nkunu nistgħu nitfgħu xi xaqta dal fuq dan. Jiena ħerqan li nisma' dak li għadda xtejdina Arlin. Grazzi. Grazzi. Naddu għal Pascal, għax ehm, kollega l ohra għadu ma waslitx maħna. qui se sont exprimées jusqu'à présent, on peut que se féliciter. Aħna grati ħafna għal din id-direttiva fisem il-grupp tal-ħodor jena naħseb li fċertu waqs ma nistaw marru li l-ħin minn hekk, iżda din hija bażi tajba għax-xogħol tagħna. Aħna rridu nibdew billi nassiguraw li jkun hemm suċċess f'dimensjonijiet differenti. Aħna grati għall-armonizzazzjoni f'dan il-qasam ta' sanzjonijiet Jiena naħseb li ċar li meta naslu għall ewwel direttiva dan huwa wieħed mill-laqsma fejn aħna rridna naraw xi tip ta' reviżjoni. Kien hemm matt ta' elementi ġodda dwar dan. L-estensjoni tal-ambitu wkoll mhijiex ukoll fid-direzzjoni tajba din hija xi ħaġa li rridna appoġġaw ukoll f'dan id-dibattitu u naħseb li għandu jkun hemm kunsens ġenerali f'din il-kwistjoni sa fuq il-kwistjoni tal-high frequency trading. ħafna autoritajiet supervizuri għallu li rridu marru li l-in mit-test tal-Kummissjoni. U ma għallu li mjomx biss il-trazazzjonijiet li jridu jiġu imnizla da kol l-ordnijiet li kolla li siru. Dan ser jamla iktar faċli l identifikaw manipolazzjoni bejn l-ordnijiet u transazzjonijiet li kunu saru. Għaldaqstant aħna irridu nsaħħu parti minn dan it-test li għandu x'jaqsam mal-high frequency trading. Aħna nixtiequ kopru l-order book kollu mhux it-transazzjonijiet biss. L-argument kontrarju din il-proposta kif diġà għal, huwa li dan ser ikun wisq flus. Iżda jien ma xidan u huwa argument tajjeb biżejjed. Ovvjament ser kollok sistema ser tagħmel sistema din is-sistema ser tqum xi ftit flus, supervizjoni tagħha wkoll ser tqum il-flus iżda xorta waħda din hija parti minn pakkett sħiħ. Ma tistax tgħid li tista' tinvesti f'sistema Umbat wis flus biex tagħmel supervizjoni ta' dik is-sistema. Naħseb li l-kriżi urietna li rridu nassikuraw li s-supervizuri għandhom l-ammont massimu ta' informazzjoni possibbli u dinja parti mill-informazzjoni li jeħtieġu. Fir rigward ta' tal-high frequency trading u trading venues. Hemm punt ieħor ehm, fejn ma naqbilx mal-punti tal-Wolf clients li dwar whistleblowers. Jiena naħseb li l-ħodor mod ġenerali jħossu li din hija xi ħaġa li hija importanti għal regolamentazzjoni għanna regoli għanna l-autoritajiet pubbliċi li ti privaw jamlu supervizjoni un hemm l-individwi involuti. u jaf dawn l-individwi ehm, jitilfu l-fiduċja f'ċertu stadju għal daqstant ikun jieħtieġu iktar protezzjoni. Irridu iktar proposti, ndaħlu l-ezma per eżempju, u nasiguraw li namlu l-ħjar użu minn dak li hemm propost fil-proposta tal-Kummissjoni dwar il-whistleblowers. L-aħar punt issa dwar il-kummerċ u il-managers kena ħafna eżempji fl-Istati Uniti mod partikolari hemm banek fejn li ħadu pożizzjonijiet tagħna fuq eh, l-own accounts. jien ma nafx jekk dan jaqax taħt l tas su u l-miżuri li ġiet jieħdu taħt trasparenza li huwa dak li għandna nagħmlu biex nevitaw din it-tip ta' atteġġament għannu nħorġu bi proposti li jmorru li l-in minn dak li jtiġi proposti testa l-Komissjoni. l punti, punt, sanzjonijiet. Dawn huwa marbutin ma dawk li huma involuti fl-abuz tas-suq. Esperjenza turina li għatta nies ġew sottomessi għal multifinanzjari iżda tibqaw involuti fis-sistema sa minħabba l amont ta' flus dawn l involuti dawn il-multi mhux qed ixeklu lin-nies um, f'dan il-qasam. Għal daqstant, forsi nistgħu namlu uh, proibizzjoni proibizjoni biex ma tibqax fil-professjoni fejn ikun hemm nies ġifieri li jkunu instabu ħatja għal abbuż tas-suq fejn is-sanzjonijiet finanzjarji ma kinux biżejjed biex ixekluhom milli jagħmlu din il-professjoni. Dawn huma xi ftit ideat li forsi jafu jgħinu biex intejbu dan it-test. Ukoll il-verżjoni li ġa għandna qudiemna hija waħda interessanti wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna. <clears throat> Mawx kellim oħrajn li f' jiena fuq il-lista. Ma nafxaw xiktar interventi. Silvi? Naħseb illi nista naqbel ma ħafna mill-punti li ressaq Pascal u l-ħsibiet tiegħi fuq l-abbuż tas-suq ma li l-affarijiet għandhom eh, ikompli avvanzaw Fismieħ smajna uħut jissuġġerixxu li forsi kien hemm dubju fuq il-livell ta' abbuż tas-suq li kien għaddej u dan jindika li forsi eh, kien abbużajr u f'temp ta' jumej jew tnejn kien hemm artiklu fil-Financial Times illi indika illi Renju Unit kienet jgħid illi kien hemm attività stramba f'ters tal-mergers u ma naħsibx li dan u għammont zaħir dan juri illi xaħġa għaddeja. U aktar kem intervjenu ma lajtan taħjar. Il-kwistjoni ta' isħma diretturi, etc. etc. ħaġa komplikata ħafna minħabba natura differenti tan negozji Ovvjament hemm tip ta' negozju fejn ikollok bżonn illi d-diretturi jkunu azzjonisti speċjalment għal entitajiet żgħar. Imma mbagħad meta niġu għal konglomerazzjonijiet akbar u banek, eċetera, eċetera, jibda jkolli d-dubi tiegħi u eh, fil-rekwiziti kapitali jek tħarsa il-numerazzjoni hawnhekk jina dejjem preferejt strumenti kapitali għaliex pal-bonds meta qabla mal-isma għaliex u aktar faċ li televa il-prezzijiet u l-numerazzjoni ta' kwista mill-return in equity u din xi ħaġa li nistgħu nesploraw fil-rekwiziti kapitali kif namlu kol e, eh, diġa fil-fat. Jina nemmen illi għanna bżon tutrina li tajt għanna naħsbu darb tejn qabel naġiċu u dan joħloq konflitt ma' dispożizzjonijiet li għandhom fl-Istati Uniti. Kazit reċenti u rew kif dan din mhix ħaġa illi tejna. jekk inti tiskopri li għandek problema indirettament ma sibx li din hija ħaġa ċettabli. U jina naqbel illi jekk ikonna xi tip ta' tiqa meta s-sir ta' kummerċjali minħabba disclosures illi xaktar xisiru, allura dan jista' jgħin. Jekk kemx informazzjoni rilevanti, wieħed ma jrid jistax jagħmel ġudizzi fuq din hijiex informazzjoni rilevanti li fuq high frequency trading ma nafx eh, l-algoritm zomix mibnija b'tali motu manjera li jkunu manipulativi f'sens ta' bus ta' suq min interessata fil- eh, fil-kanċellar u din tista' tkun manipulazzjoni fija nifisha. Taxxa fuq l-FTT tintaxxa il-kanċellar u anka dan huwa mod kif niproċedu f'dan is-sens ġifiri HFT f'prop trading ikunu xi ħaġa li tista' tissodisfana l konjina l lesta fil-fatt nappoġġa dja din imma ikkanċellara għal fini ta' manipolazzjoni hija ħaġa li rridu inħarsu li b'attenzjoni jekk rridu massimizzaw l-opportunitajiet tagħna għal eh, capture hawnhekk. Naħseb nista' niqaf hawnhekk. Silvi. Komment fil-qosor ta' natura ġenerali nistieden ir-rapporter u shadows sabiex ikunu korrenti ma dak li provenna namlu met taħanna fisse l-Aġenzija Supervizjoni. Kenna numru ta' miri dak iż-żmien u dawn ħarġu ċari meta iddiskutejna imiru meta niddiskutu dan nistaw nispiċċaw nitilfu l-qalb il-ġbejna. Mux qed ngħid li għajlin se tagħmel dan, laqas xejn, però irridu nkunu konsistenti ma' dak li ġa minna li nkun noħorġu ktar b'saħħitna minn dan kollu. Aħna ridna stampa ġenerali tal-abbużi u noqqasijiet fuq livell kemm jista' jkun Ewropew niżguraw li supervizjoni tkun Ewropea wkoll. Right. Uh... Tajb wisq għanna maħna l-Kommissjoni, Marija Teresa Fabregas u naħseb illi tista t-intervjeni s-sinjura mbat nerġaw l-ura għal-rapporter wara. Grazzi, Signor President, u grazzi ta' dan id-dibattitu kostruttiv illi huwa konformi mal-filosofija wara l-idea tal-Kommissjoni, ġifri insaħħu l afas Il-proposta wkoll hija konformi mal-impenni G20, prinċipji dil-arrożjer, u għalina u importanti ħafna li konna single rulebook u l-insaħu regoli għalix il-fat li titrasforma eh, proposta f'regolament jfisser li ma jkunx hemm lokal stati ma biex jibla affarijiet il testri tkun ċar, definizzjonijiet ċari, illi membri ta' dal komunitat Eh, ġaqalu li ma kienx informazzjoni, ma kienx ċar bizzejt sam informazzjoni rilevanti, u bżon nsaxħu għal daqsan t-test, sabiex ikonna fl-ħar mill-ħar test illi jevita illi konna arbitraċ jew eh, level ma jkunx ugwali għal kulħadd. Għalina l-Kommissjoni huwa importanti li nżommu l-konsistenza bejn ir revizjoni MIFID u dik memba li xi żewġ testijiet huma importanti sabiex niżguraw l-effiċenza kif ukoll l-integrità tas-swieq finanzjari tal-Unjoni Ewropea u daqstant għandu jkun hemm koerenza sħiħa għal dak li għandu x'jaqsam miri u prinċipji. U aħna qed naħdmu sabiex niksbu dan ir-riżultat. Issa, tlet kwistjonijiet sekondarji li xtiq nikkommenta dwarhom fuq sorvenza transkonfinali minn trading venues, iva aħna ħarisna lejn din il-possibilità, ma dana kollu iltqajna ma problemi dwar l-interoperabilità ta' kwistjonijiet marbuta mal-ħarsin ta' data, imma aħna miftuħa għal kol titjib fit-test. Fiħdan il-possibiltajiet legali li għanna dispozizjoni tagħna. Ta Umbat met il-kustjoni ta' nebis inidem, ovvjament il-test semma l-fat ta' nebis inidem situazzjoni transkonfinali u ma semmejniex il-nebis nidem nazzjonali. Pero mill nistaw nifmu meta stat membru japplika sanzjoni kontra eh, ksur ta' regoli minn persuna il-ksur ta' regola ikun kastigat biss minn tip wieħed eh, ta' kastig biex najdu hekk għal daqstant nebis idem japplika għal każijiet speċifiċi dan indirizzajnieh fil-qafas fuq livell nazzjonali fejn l-awtoritajiet ser ikollhom ir-regoli tagħhom sabiex nevitaw impożizzjoni doppja ta' sanzjonijiet u dan b'mod konformi mal-karta ta' drittijiet fundamentali kif ukoll ħarsin tal-ħarsin tal-bniedem. puntiħor, ieħor il-miżuri fuq livell tnejn, kwistjonijiet għajmu dwar kif dan il-qafas il-ġdid se jissostitwixxi dak preżenti. L-intenzjoni tagħna hija li dan ir-regolament għandu jidħol fis-seħ ġala darba l-atti delegati kollha f'livell tnejn jiġu adottati mill-Kommissjoni u jkollha anka standards tekniċi vinkolanti u bekk twixxu is-sistema kollha. Xtaqt nagħlaq billi ngħid li aħna nistennew bil-ħerqa illi nkomplu dibattitu f'dawn in-negozjati u li fl-aħħar mill-aħħar nilqu konsens fuq test illi isaħħaħ tassew ir-regolament u bekk intejbu l-integrità fis-swieq saħħu l-investiment u jkun hemm eh, livellu kwali u kulħadd fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna, Arlin Kirchbuk. Nirringrazzja għal kulħadd għal kummenti illi kienu utli għall-aħħar. Silvi, xtaqt inserraħlek eh, maħok illi fil-diskussjoni kellna l-leżma rappreżentata u kellhom idea ċari ta' kif iridu jaħdmu eh, fuq dawn ir-reviżjoni tas-suq. Ħanaħdmu magħhom u eh, dan se jkollhom rol ċentrali. Ma nafux eżatt kif seħnu l-affarijiet, però eh, lesti niddiskutu magħhom aħna. Signora Petekanen, tini kwistjoni li tqajmet eh, diġa ħan eżamina hija l-kwistjoni appuntu ta' definizzjoni ta' informazzjoni interna, kemm rilevanti, mbagħad għandna kooperazzjoni transkonfenali u kif se jkollna aċċess għal order books u kooperazzjoni Transkonferali fin reali. Kif għalet kommissjoni biex bġaġu għal-faċi, pero musa naqtaw qalbna. Fuq proposta ta' Sur Klintz, <coughs> Niħu gos nara illi jaħseb l neħdu pozizjoni jibsa f'dan il-qasam. U interessanti fuq eh, dan għan direttiva regolament fil-round table fuq level ta' esperti għallu li l-affarijiet ġa jittieħdu li l-in jekk il-stati membri qegħdin ikun absina fejn ma nagħtux regolament biex bekk narmonizzaw fuq level ola il kena fil-passat mhuwiex bizzejiet għandna bżon sistem aktar sofistikati jina favur li niżguraw li kon regolament aktar b'saħħtu xtaqt nizamina dil-kwistjoni ta' lista lista detaljata ta' informazzjoni interna, xaġa li tistaw fl flimkien, il-punt li għajjimtu fuq eh, company share problems dawn din idea li rridu niverifikaw. Però dan nistgħu nagħmluh mingħajr ma nħolqu diffikultajiet għall kumpanija ovvjament ħames tijiem għal jumej għadek xasam rapportaċ pal kollox rridun kun nafu għalfej ma jistax jisir dan kull jumej. Jekk hemm raġunijiet validi ma rridux noħolqu komplikazzjonijiet, imma nidaq meta jiġi ħati għaddi, ma stawx nagħmluha ma jitur li għaliex. Bit-teknoloġija li għandna llum għal xasam rapportaċ nistgħu namlu forsi mira ta' jumej, jumbat, jekk il-mira ma tintlaħaqx ngħidu għalfejn ma laħaqniex. Fuq il-whistleblowing naħseb illi nista' ma' Pascal huwa importanti dan l-aspett. Jekk nħarx li artiklu Financial Times tal-lum għalfej l stati Uniti tant jirnexxielhom jidentifikaw abbuż fissu u li huma għandhom sistema tajba ħafna ta' whistleblowers u huma effiċenti ħafna illi ikollok situazzjoni fejn whistleblowers jesu u qorti u jiexdu kontra il-minna eh, ħaddimhom. Ħaġa tajba, għalfejn l-Istati Uniti hija aktar ta' suċċess f'dan il-qasam propju għalhekk naħseb li din kwistjoni rridu nindirizzaw u whistleblowers għandhom rol ċentrali x'jaqdu fis-sistema u għandna bżonn inħarsuhom dan l-ambjent ma nabbilx illi bil-direttiva ħan interferixxu fis sussidjarjetà jekk tħares għal darboħra li l-eżempju tal-Istati Uniti, il-Departiment tal-Ġustizzja jista jedet biex najdu hekk eh, sentenza b'sentenza għal ħabs, sentenza tista tkun twila u dan jgħinhom illi kollha mazzjonijiet ta' forzar u li għandhom ukoll ftehim DPA. DPA huwa illi f'najdu li mhux se jkun hemm prosekuzzjoni kriminali, però ħna applikaw multa qawwija ħafna. U fl-aħħar 23 prosekuzzjoni li kien hemm waslu għal waslu sabiex ġabru somma ta' 2.3 biljon eh, dollaru għal ministeru. U ovvjament jekk ma jkollokx jekk ma tkunx tista' timponi sanzjonijiet bħal dawn nistaw nikkonkludu illi għanna jkonna għodda flessibli kif tafu fil-Ġermanja l-Qorti Kostituzzjonali se jkollha tara li ma regoli ta' emenda nistaw tistaw timplementaw. Ija huwa qasam ikkomplikat u m'għandniex nżidu l-piżijiet billi noħolqu aktar diffikultajiet għal regolaturi. Nasab koprejt kollox. Xnajdu fuq li nmorru minn 20 50 jew 100.000 is-Sur Klintz. Fuq il-limiti minn nimiva jina l-esta n-analizza dan, jekk għandek xidijat u korri saqom li kjoġbuk tajt is-Sinira McCarthy. No, just a small remark. Komment malaj malajr. Mux għet najt illi inti mus se tkun koerenti jew menu li xolt tal parlament mux koerenti Jina nixti li fil-diskussjoni, fil-trialogu, l-istati membri ikunu koerenti, għax sissa ma kienux koerenti ma dak li jaċċettaw fil-fiwaxa bil-pakket ta' supervizjoni. Fuq l-aħħar fazi e, eh, nistaw naġiexu mod differenti. Nħedġak biex tamel dan tajt s-sinjogular. Għandi mistoqsija wahda. Ma nafx il-Kommissjoni tistax tirrispondi jew forsi inti Arlin fuq il-prosekuzzjoni differita fl-Istati Uniti. Jekk iridu alternattivi pal dawn miftuħa, rridu noqgħod attenti illi din l-għażla bejn il-kriminal u l-amministrattiv ma jostakolanix minn dib tip ta' raġament li kontet nabronajt ċerinu li kollok it-nej, għaxek kollok it-nej, tkun tista tkun situazzjoni flessibli tiddeċidi għal kull każ individwali għax diffiċli taqbad u taqta linja fuq kull kas individwali u għanna bżon għodda flessibli biex namlu dan. Grazzi ħafna lil kulħadd. Għandi eh, abbozza timetable hawnhekk li jiddependi fuq meta ħatoħroġ ir rapporter rapporter Għanna diskussjoni 20 ta' Marzu u konstruzzjoni 30 ta' Mejju, emendi sa' 24 ta' April u vot fil-Kumitat f'Lulju. U l annu li konna diskussjoni fil-plenarja ta' Settembru. Nittamaw li nistgħu niddiskutu ir-rapporti jak fil-xar ta' Marzu. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa smih pubbliku dwar il-proposta għat-taxxa fuq transazzjoni finanzjarji imma billi dan supposter jibda fil-ħamsa, ma wessejna l-ħazza biex jasal kmini, nistaw nifqu għal nofsija un bat inkomplu. Sakem xaħat ma jrid kanta u jisfen, xaħat ma jridnix li nisfen un kanta. Jek ma ħat jishtiq jgħana ninamel dan nistaw nifqu għal nofsija. Buenas tardes, señores y señoras. Continuamos con... Mela, signori, għan komplu bil-punt li mis fuq l-agenda tagħna huwa l-smieħ fuq il-proposta eh, ta' taxxa fuq transazzjoni finanzjarji. Bdina smieħ kif tafu eh, da eh, fil-qafas tal-proposta tal-Komissjoni dwar il- taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji. Dan l-għan ta' dan il-smieħ ta' dan il-dibattitu huwa nistabilixxu eh, il-bażi ta' dan ta' din it-taxxa. Naraw it-tip ta' ta' taxxa eh, tip ta' taxxa fuq transazzjonijiet u nkun nistgħu nagħtu definizzjoni ta' dawk il-persuni u aġenti li iħallsu eh, jagħmlu kontribut ta' din it-taxxa. Apparti minn dan ħan nitkellmu kif ħat inġabar it-taxxa u kif ħat iġi implementata l-possibilità ah, eh, tat-taxxa fuq it-transazzjonijiet biex nagħlqu wkoll ħanħarsu lejn l-impatt ekonomiku u l-impatt ukoll finanzjarju li dan ikollu fuq l-ekonomija jekk tiddaħħal din it-taxxa. Kif intkom tafu, għanna erba rapportez, kull wieħed minnhom ħajtkellmu uh, xi seba' minut kull wieħed, u mbagħad ngħaddu l-kelma għal dibattitu. Nisimgħu il-konklużjonijiet tal-rapporter is sinjur Rapporta. Mela se ngħaddu l-kelma uh, Sur Avinas Persot, fundatur president ta' Intelligence Capital. Għal seba' minuti, jekk jogħġbu, grazzi. Good afternoon, ladies. Signori, trasfond tal-kommenti tiegħi u jiena ħdimt fil-bidu bħala eh, eżekuttiv eh, ewlieni eh, f'UBS u JP Morgan. Jiena studjajt dan il-fenomenu, smajt l-argumenti ta' dawk li kienu kontra u ħassejt li dawk eh, l-argumenti ma tantx verament kienu validi, meta għet iżom f'moħħom. Kassandra, dawk li ma jemnux jiġifieri li l-FTT hija idea ehm, tal-ġen miġnuna tal-mexxejja li qed jippruvaw jevitaw Armenjan. Ġili għajdu li bximot ju jħor ħajħonqu l-likwidità u li ħajintaxxaw il-konsumaturi mhux il-bankiera u li ħa tkun taxkil għal irkupru ekonomiku. Din it-taxxa ħafna hija ħafna iżjed fattibli minn dawk li ħafna jippretendu u bħal kull taxxi jistgħu jiġu jisiru tajjeb jew jisiru ħażin u jekk dawn isiru tajjeb jista' twassal diversi benefiċċji. Dawk li huma kontra din it-taxxa jixtiequ li inkom taħsbu li li dawk li appoġġaw f'xejn huma xi naqra eh, mġienen, eh, forsi ma tantx għandhom sens ta' realtà, allura wieħed għandu jiftakar li din it-taxxa għandha għandha storja verament tajba fid-dinja anglosassona kien John Wilmot Keynes li daħħala fil-ġeneral theory l-ktib ewlieni tiegħu u l-rebbieħ tan Nobel James Tobin għamel bħalu l 1971 wara eh, Bretton Woods. U reċentament fl-2009 il-President tal-UK Financial Services eh, Authority, Lord Turner, ħasseb li diversi banek bil-axqal li forsi tkun idea tajba. Bejn dawn il-proposti ħafna kienu dawk eh, jiprovaw ehm, naħtfu l-kuxenza tagħhom jajdu bil-taxxa fuq il-transazzjoni finanzjari tkun taj ħaġa tajba fit-teorija ma mhux fattibbli. Eh, kien hemm minn eh, mexa minn eh, kontrolli fiziċi sa cyber fej fej eh, eh, eh, il-kummerċ jista' jindbatu fil-ċentru finanzjarju binqas binqas taxxa. Dan hija stampa tajba, stampa stampa li kont impinġin innefs marra. kontra din il-loġika u hemm ċerta perversità wkoll kontra il-risposta tal-Gvern tar-Renju Unit li tappoġġa il-taxxa jekk tkun globali biex tevita li jkun hemm li n-nies jevitawha din hija waħda mill- għandu taxxa fuq transazzjonijiet li t tiffunzjona l-ħafna zmin. t eh, tiffunzjona waħedha minna mux globali f'waħda minn daw l-ikbar ċentri eh, finanzjari li importanti fid-dinja r-Renju Unit. l 1986 eh, il-Renju Unit, il-Gvern tal renju Unit, forma unilaterali ila stamp duty reserve tax ta' 0.5% fuq transazzjonijiet fuq l-isma fil-Renju Unit. Għalla voli maġġornat din it-taxxi nħabba derivativi jew t-istendija għal s-swiq tal-bonds u innovazzjonijiet finanzjarji oħra li t tnaqqax it-taxxa biex tkun issa tejjeb il-kompetittività tas-sistema finanzjarja r-Renju Unit għad tiġbar 5 biljun e-, dollaru kull sena. Nħabba il-raġuni li din taxxa tiffunzjoni bħal 50 eh, basis point tax tal-Svizzera li ma jiffunzjonax jgħal li din it-taxxa hija stamp duty fuq it-trasferiment ta' proprjetà mhix ibbażata fuq ir-residenza għal raġuni ta' taxxa. Jekk it-trasferiment ta' proprjetà huwa ċertifikat eh, ta' titlu ma ġiex ma jkun hemmx il-ħlas eh, tal-bolla fuqu, Eh, eh, allura eh, il titlu ma jkunx validu. Vestituri li kollum da tip tassi ma jihdux da tip ta' riski fuq il-forzabilità legali. 40% ta' UK Stamp Duty Reserve Tax tiġi mħassa minn residenti barranin ma mm, bottaċ minn ħala 16 barra din it-taxxa qed tiġi mħallsa iżjed minn barranin minn kwalunkwe taxxa oħra fir-Renju Unit. Londra mhix l-uniku ċentru finanzjarju li għandu eh, għandha bolla fuq transazzjonijiet finanzjarji. Xiftit mill-ċentri finanzjarji li iżjed importanti li iżjed dinamiċi għandhom dat tip ta' eh, FTTs. Da' Mumbai, eh, Hong Kong, Seoul, Joburg, Taipei. Flimkien, daw ċentri jiġbru 23 biljun dollari kull sena. 23 biljun dollari. U dan ċifra ma tinkludix dak il-miżata eh, ta' tranzazzjonijiet li mill-clearing houses, per esempio, il-miżata ta' section 15 li eh, tinġabar mill-SCC. E It-taxxi kollha huma inċentiv biex wieħed jevitom Apparte l-infurzar legali, eh, FTT eh, tajba, tkun modesta, ħabbela ma dawk li jeżisti ġa, u tapplika għal maġġoranza tal-instrumenti. Hemm vantaġġ ta' din simpliċità hija naħseb li ħaġa li l-Kommissjoni Ewropea għandha teżamina dan meta wieħed iżżomm l-affarijiet moħħu. Jiġifieri l-wieħed jifrixa fuq eh, firsa wiesa. Il-bankieri eh, bdew ukoll jitkellmu eh, jużaw l-argument tal-likwidità eh, għax dana tfakkarna il-meldan tal-2008. Dawk li huma valuti f'ħafna transazzjonijiet mhux bħal pension funds jew kumpaniji ta' assigurazzjoni jew individwi li ma tantx imexxu u jqalbu l-portafolji tagħhom pension fund normalment iżom stock sentejn. Dan jfasser li kunem hemm eh, taxxa ta' tranzazzjoni titħallas biss darba kull sentej. Dan hija ħaġa tajba, ħbar tajba. Ifisser li waqt li l-bankieri jipprovu għaddu għand il-klient, il-maġġoranza eh, tiġi mħalsa minn eh, pensjonanti u dawk oħrajn ma tiġix imħassa minn pensjonisti u oħrajn, iżda tiġi imħassa minn l-eżekutivi u dawk li għandhom frekwenza ikbar, ħafna ikbar. Din hija taxxa li ħatkun progressiva. High frequency traders, dawk li jibbijaw u jixtru spiss, eh, jgħidu li jgħatu likwidità l-swieq, ma din hija ħaġa li tinganna. Aħna kena swieq li kienu likwidi ħafna qabel eh, da tip ta' taxxi. Dawk eh, eh, dawk li kummerċaw b'ċerta frekwenza fl-izminijiet ta' krizi jippruvaw javanzaw qabel ħaddieħor għax huma kontrarians huma jixorbu likwidità fejn ikun hemm bżonna kif rajna fl-2000 u 6 ta' Mejju fl-2010. U dawn jatuna eh, u din it-tip ta' taxxa tista' t-tini sistema. Grazie ħafna. Għassal, seba minuti naddu għassur Soni Kapur, eh, direttur esekutiv finta Redefine. Seba minuti jekk joġbo, grazie. Uh, thank you very much. Uh, having, uh, speaking about Grazie ħafna wara nitkellem uh, li titkellem wara benaxxija huwa periklu kbira, verament wieħed ma jkollux iżjed affarijiet li jagħmlu sens x'wieħed jgħid jibqa' jgħid. X'inhu ma l-għaninijiet ta' din id debattitu fuq it-taxxa fuq transazzjonijiet hemm diversi ġew offruti. Waħda hija li wieħed jiġbor Eh, ikċerta trojtu mis-settur finanzjarju, ġifiri li l-settur finanzjarju jrid jagħmel kontribut ġust. It-tieni li hemm nuqqas dinji eh, trojtu, speċjalment fl-Unjoni Ewropea nħabba miżuri ta' storita, biex wieħed ikun jista' jara kif jista' jagħmel kontribut biex jiffinanza il-beni eh, pubbliċi Eh, argument ieħor it-tielet wieħed li ġifieri biex qed itejjeb il-funzjonament tas-swieq finanzjarju. U l-raba' argument huwa differenti li wieħed inaqqas il-possibilità ta' kriżi finanzjarja. Jekk issa jiena naħseb li dawn l-anijiet, dawn l-oġġettivi li wieħed li huma sfida, huma diffiċli, imma naħseb li kollha jistgħu jiġu rikonċiljati ma' taxxa tajba fuq tranzizjonijiet, jena nishtiq nisħaq fuq xi elementi mi x'aspetti kollha din it-taxxa u kif tista' tkun differenti minn il-proposta tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni eh, il-proposta tal-Kommissjoni hija tajba dak li huwa l-kamp ta' applikazzjoni tal-istrumenti finanzjarji, ġifieri l-istituzzjonijiet finanzjarji li jieħdlu f'din il-firxa. Issa fuq il-prinċipju ta' residenza li użata fil-prinċipju tal kommissjoni jekk wieħed jaħseb forma globali tkun eh, prinċipju xiera. Forsi tkun funzjona wkoll eh, mhux ħażin fil-livell tal-Unjoni Ewropea iżda eh, iżjed ma tnaqqas eh, eh, il-firxa tat taxxa l qas effettivi ħad tkun u bla dubju ħad iffunzjona sew f'livell nazzjonali meta qed isum f'moħħu li hemm ftit volontà politika f'diversi pajjiżi biex jkun jistgħu jappoġġaw din it-taxxa. Anki wieħed minn 27 forsi tħasseb li tagħmel forsi iżjed sens nħarsu u nistudjaw alternattiva. Ġibri ħafna minn dak li tqal, il-preġessur għaj jagħmel sens. Ġibri l-idea tal-bolla, l-stamp duty, ħaġa li għamilna proposta dwarha fl-imadi, l-idea hija li tkun eh, l-forzabilità legali ta' transazzjonijiet. Eh, L-legalità ta' transazzjoni t-dipendi fuq it-taxxa tiġi mħallsa meta inti tixtri per esempio karozza misruqa Mranġaħat, il-polizija, eh, il-polizija tista taqbadilek, għax għal-lavorenti eh, eh, ma tamela bola volontà. L-idea hija fl-istess għal-transazzjonijiet, għal-taxxi fuq transazzjonijiet. Ġifieri ikun hemm inċettiva inċettiv għalija li jekk nevita t-taxxa nixtru dak sem minn ħadd minn kumpanija reġistrata f'Kejmen fi kolli dubi jekk eh, ġiet imħalsa il-Financial eh, Transaction Tax fuqa, dikka eh, hija dubjuża. Waqt li jekk huwa nixtrija minn post fej hija ċara li tħallset it-taxxa, ir riskju involut bej waħed u ieħor tkun daqs ekoli jiena ma tagħmel assolutament ebda sens għalija li nixtrija minn kumpanija tal-Cayman Island minn flok xi ħadd li magħruf. Anki jekk il-Komissjoni u l-Parlament jiddeċidu li jkomplu bl-ideja tal-residenza, li għandha tkun prinċipju supplementarju li b'xi mod jew ieħor eh, taħdem fl mm, flimkien magħha. Issa dwar il-kwestjoni tal-eżenzjonijiet għall-intermedjari huwa eh, importanti li l-proposta tal-Kommissjoni ma tagħmilx l-eżenzjoni. Ħafna drabi ħadd isimgħu jiena dal-argumentu żajtu li l-bolla tal-Renju Unit hija eh, tiffunzjona sew bħala taxxa. Din huwa veru sa ċertu punt dak li huwa kif id-diżanjata, imma imma tantx hija taxxa id-diżanjata tajba. Għax taqa prinċipalment fuq eh, eh, l-utent aħħari, mhux fuq l-intermedjarji. L-intermedjarji huma eżentati tkun dizin ħafna ħjar għal bolla jew taxxa biex tkun iżjed baxxa li tapplika firxa iżjed wiesa inkluż l-intermedji. Għax kifini bħalissa dawk li huma eh, jieħdu fil-kummerċ frekwenza għalija ma jħassux il-bolla imma il-fond ta' pensjonijiet iva. Il-kontribut ta' kommissjoni biex ittejjeb eh, tejjeb il-bolla ta' eh, l-step duty ta' Renjunit Dak li huwa importanti wkoll naħseb li dan huwa l parti importanti tal-proposta tal-Kommissjoni huwa l-approċċ preżenti huwa huwa dirett wis ma tieħux nota tal-fatt li hemm eh, swieq finanzjari differenti li funzjonaw b'forma differenti, li realitajiet ekonomiċi, s-sustanza e ekonomika ta' transazzjonijiet huma differenti u li swieq differenti jistgħu jkollhom biss rati differenti. L-approċċ bħalissa huwa ġenerali u dirett wis. Dak li huwa importanti wkoll l-approċ prezenti jiffoka fuq li jinħolo introjtu. Aħna nħossu l għandu jkun hemm approċċ sofistikat issir differenzjat fuq il-financial transaction taxes fej għandek principalment inti tifoka prinċipalment fuq oġġettiv regolatorju biex ittejjeb is-sistemi il-swieq finanzjarji u tipprova tnaqqas il-riskju sistematiku. Jekk tagħmel hekk ir-riżultat ħajkom li kollok sistema ta' taxxa biex tnaqqas ir-riskju sistematiku. L-idea hija bej bej żewġ tranzazzjonijiet derivativa u uh, uh, tisiq on exchange jikollok rata jittu ikbar minn fuq dawk il-transazzjonijiet għax din il-forma jikollok kontributu iżetoli fuq żewġ san transazzjonijiet eh, ta' derivatives wahda sempliċi u l ohra u l ohra żed sempliċi eh, allura għandek eh, tagħmel taxxa għal fuq dik li żed komplikata jgħola. il swiq tal-bonds l-stocks eh, eh, għandhom ħajja eh, iżjed diffiċli, għallur għandhom ikonom rata iżjed ola waqt il-bonds tagħmel differenzi pempju dawk li għalqu fi żmien dawk fi żmien għax għallura l-idea huwa differenti fuż fil-suq derivativi jekk inti tapplika il-taxxa fuq in-nozzjoni ma tagħmilx sens. L-swaps tista' tixax tintaxxhom billi tuża id-delta li hija s-sustanza ekonomika ta' transazzjoni fin-swap. Kemm ikun hemm varjazzjoni tal-prezz tad-derivativ jekk ikun hemm unità tibdil ta' unità waħda jiena ħan għamil submissjoni, eh, sottomissjoni formali biex jinkun nistanati id detali tal-proċess. Mela, malaj, ħana prova njalaq. Eh, Bżewx kustjonijiet, ġifiri, eh, xiftit mill-kritika li saret dwar din it-taxxa apparentament it-kabir ekonomiku ħajbati. Il-mistoqsija eh, adekwata għanda tkun jekk wieħed eh, iżid eh, taxxa b'50 biljun euro ħa toħloq dannu jew le. Il-mistoqsija li huwa l-aħjar forma li huwa favur il-kabir ekonomiku biex wieħed jiġbor 50 biljun euro l-inqas ikollhom pat negattiv. Naħseb li l-risposta t-tieni mistoqsija hija li l-aħjar maniera huwa li nżidu il-taxxa fuq transazzjonijiet mhux nżidu l-VAT u t-taxxi fuq l impigi It-tieni kwestjoni li meta jkun hemm kritika dwar stamp duties wieħed għandu jiftakar li fl-Unjoni Ewropea l-stock markets ma għadhomx jagħmlu kontribut għal formazzjoni tal-kapital. L-ebda kumpanija kbira fl-Unjoni Ewropea jużaw l-stock markets biex huma eh, iżidu l-kapital. Normalment eh, l-stock markets inaqqas il-kapital bil-buybacks. U l-istess fis-suq tal-bonds hemm iżet użu tal-self eh, tal-korporazzjoni fl-Unjoni Ewropea meta tqabbilha ma' partijiet oħra tal-ekonomija globali. L-impatt fuq il-space tal-kapital huwa minimu. U l-aħħar puntin nixtieq nagħmel dwar il-high frequency trading, HFT, huwa li l-likwidità, spurious liquidity, din l idea li l-HFTs jaftu likwidità u tik sens ta' sigurtajja għada li prokoluza li għandna il-likwidità vera tiġi minn diversità ftal atturi fis-suq. Meta jkollok suq fej 60 u 70% jisir min eh, eh, minn eh, dawk li jaġixxu bl-istess forma huma qed inaqsu d-diversità, qed inaqsu l-likwidità u l-pension funds qed iħallsu iżjed transaction cost milli qed jagħmlu qabel. Huma jagħmlu ħafna iżjed minnhom. Grazzi. Thank you very much indeed, Mr. Kapur. I give the... Grazzi, Sur Kapur. Signora Griffith Jones mill direttur ta' programmazzjoni tal-Financial Market mill-Università ta' Columbia. Seba minuti, grazzi. u għaprivileċ għalija <clears throat> nitkellem u dim il-Parlament fuq soġġett daqshekk importanti, il-FTT. <clears throat> E, idea li wasal ħina. Ilna niddiskutuha għal snin kif għalu l-kollegi li tkellmu qabli, eh, li ġiet inizjalment minn eh, Keynes, Keynes, imma hija ħaġa rilevanti illum, għandha ħafna vantaġġi, speċjalment meta wieħed iqis il-kontest Ewropew korrenti. L-ewwel waħda hija li se tiġbor tul kbir mit-taxxa f'ħin fejn ħafna pajjiżi Ewropej għandhom dejn pubbliku u dejn fiskali. L-FTT tista' tintuża parzjalment jew totalment speċjalment għal ċerti pajjiżi għal konsolidazzjoni fiskali. Dan huwa għan tajjeb ħafna kif qalu il-Kummissjoni oħrajn se tnaqqas l-ispejjeż tal-self għal gvernijiet li hija pożittiva għal tkabbir u tista' anki eh, tnaqqas is-severità tal-kriżi finanzjarju. Minnaħa l-oħra, minnaħa ta' tkabbir billi naqsu dan id-deficit inkunu nistgħu ngħinu l-investimenti privati użu ieħor potenzjali ta' FTT se jkun ukoll ta' valur fil-kuntest ekonomiku attwali eh, ta' trabbir ekonomiku u għat livelloli ta' għat fil-kuntest globali anki biex insalvaw il-pjaneta mill-tibdil klimatiku illi l-FTT nistaw nunfuq kemm minnaħa tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-gvernijiet biex Eh, nifinanzjaw investimenti eh, eh, miżjuda fl-infrastrutturi ħadra fil-enerġija li tiġġeddet jew anki biex ikun hemm investimenti akbar u innovazzjoni minn naħa tal-SMEs. U dana se jkollu effetti fil-żmien qasir imma anki fuq it-talba, imma anki fuq il- offerta <clears throat> fi żmien twil. Dawn ir-risorsi jistgħu jiġu użati indirettament billi nżidu pereżempju il-kapital tal-EIB u mbagħad effetti ta' leverage eh, eh, fuq is-self fu għas settur privat jista' jkollu impatt ikbar fuq it-tkabbir. Għal daqstant, din investiment dirett miżjut eh, jew ta' investiment mis-settur pubbliku jista' jkun Eh, ħaġa tajba bħala sors tal-tkabbir, specialment issa li settur privat mandux fiduċa, mandux eh, talba u mandu aċċess limitat tal kreditu Użu ieħor tal-FTT tkun illi taxxi oħrajn jistgħu jitnaqsu jew naqsu minqas milli kiku ma kienx teżisti l-FTT. Meta wieħed is l-evidenza qawwija li hemm anki fir-rapport eh, tal-Kummissjoni illi l-FTT ħatkun iktar progressiva minn taxxa oħra. U dan jfisser illi eh, ħafna eh, proporzjoni kbira tal ta' tħul tal eh, ta' ċerti djar se jkunu eh, konsumati għax eh, eh, per eżempju għallim tal-iskejjel se fuq inqas se jon fuq iktar mill bħala proporzjon ta' tħul taħħa minn min, min, min persuna aktar għanja. Mela, aħna nħossu li l-FTT ħat tkun taxxa li ħat benefika il-maġġoranza tan nies u l-ekonomija u ftit sej kollom jonf sej kollom iħalsu l-ispejjeż tagħhom dawn dawn jinkludu l-HFTs. Problema prinċipali fl-opinjoni tiegħi hija li dawn huma atturi importanti anke jekk huma parti żgħira ħafna ta' soċjetà, però huma għandhom influenza kbira. <clears throat> Argument ġdid illi eh, jisemma kontra huwa eh, illi qed illi ħażina għad kabbir eh, illi huwa ħażina likwidità mhux fattibbli. Dawn l-argumenti e, għal daqstan tista' ħarġu b'dan l-argument ġdid li mhux ħajkun tajjeb għad kabbir. Aħna namlu stimi bażi tal-modell tal-Kummissjoni u juru li l-FTT fil-fatt se żid il-GDP kif barra mill-fatt li għandha anki l-effetti pozitivi li ġa semmejt. Il-versjoni inizjali tal-modell tal-Kummissjoni kalkolata fuq uh, um, telf uh, fi żmien twil ta' uh, nofs perċentwali, uh, però il-Kummissjoni bidlet il-pjan tagħha għamlet għamlet aġġornament u semmitu da ta' kapur, e, ftit mill dawn investimenti e, huma ma finanzjati minn investimenti li se jkunu affettwati minn din it-taxxa. Għaliex il-investimenti privati huma finanzjati minn retained earnings u e, self tal banek illi f'dan il-kas mhux se jkun suġġett għal din it-taxxa. Għal daqstant, il-15 biss fil-mija tal-finanzjamenti tal-kumpanija bil- Eh, suq tal-stocks jew bil-security se jkun affettwat mill-FTT. U meta wieħed jist li konsiderazzjoni, l-impatt fuq it-kabbir se jkun negativ, eh, se jkun żgħir ħafna. Eh, il-modell revizjonat stima li se jkun 0.2%. Però hemm fatturi oħrajn illi fl-studio oriġinali stimaw ukoll per eżempju li naqsu l-HFT u neliminawhom u dinija proporzjoni olja ta' transazzjonijiet finanzjari, u dana musa se jkollu lebda effett negativ fuq it-kabbir. Infatti, aħna nħossu illi se jkollu effett pozitiv għaliex eh, high frequency trading jiġi destabilizzat. <clears throat> Għaldaqstant l-istima revizjonata l kummissjoni jgħidu illi l-effett negativ fuq il-GDP fil-long term se jkun eh, bis minus 0.2% fit kabbir. Pero dawn l-istimi, anki jekk tajbin, ma jikonsidrawx il-fattur principali eh, tal-FTT, ċoħe illi etti tikkontribwixxi biex innaqsu il-riski sistemiċi tal-ekonomija. Et kompli tnaqqas il-riskju li konna krizi futuri. Naturalment, <clears throat> l-FTT waħeda ma tistax tamela di eh, makro eh, politika makro makroekonomika prudenziali eh, testa ikolla fettaja, però essi li l-FTT set tnaqqas l-HFT u il-negozjar in generali allora eja set eh, se krizi futura. Aħna nafu minn studi Eh, famużi ta' Reinhardt ta' Rockhort illi il-krizi eh, u ħafna fil-sekli. Kull darba li kunem krizi il-GDP jaqqa tal-anqas eh, bis-7% tal-GDP. U aħna nassumbu konservativament li fl-FTT se jnaqsu il-krizi futura b'5% biss, allura se jkun hemm effett pożittiv fi żmien twil ta' plus 0.35%. U jekk inqablu l-istimi eh, tal-Kommissjoni fuq l-investimenti privati eh, flimkien mal-effetti pozittivi fuq it kabir naraw illi se jkun hemm kwart ta' perċentwali. Eh, naturalment dawn huma ċifri approssimativi, però hemm bżonn inżidu kif għal il-kollega <clears throat> illi hemm effetti pozitivi tal-fat illi jekk FTT se tbaxxi tħul fis settur finanzjarju ftit billi tintaxxom iktar u tnaqqas l-remunerazzjoni għolja ħafna f'dan is-settur, dana tista' tiżgoraġġa l-imħuħ iktar brillanti ta' żgħażagħ li jidħlu fis-settur eh, privat u li jagħmlu inqas inġenjerija eh, u jagħmlu iktar inġenjerija reali li jitru fil-kummerċ, fil-industrija, riċerka u innovazzjoni u dan dan huwa affett pozittiv għax dana se jżid il-kompetittività u it-kabbir fl-Europa. 30 sekond oħra. L-aħar punt. <clears throat> Il-punt huwa għadda, l-FTT mhux se jkontribwixxi biss għal tkabbir b'mod ġenerali imma għal tkabbir aħjar. ċoe iktar uguali illi huwa importanti ħafna. Meta wieħed is li li tħul huwa distribwit b'mod mhux ugwali u it-kabbir ukoll se jkun iktar sostenibbli għaliex se jiffinanza parzjalment l-investimenti ħodor u ebek l-ekonomija e, e, Ewropea tkun iktar sostenibbli. Grazzi, Signora Griffith Jones. Issa naddu għal Richard Rayburn, huwa il-president tal- Eh, Associazione Europea ta' eh, teżorjeri eh, tal kumpanji Mela jena smajt l-ewwel tliet prezentazzjonijiet forsi kelli l-ewwel istinti għaj kien li ma najċej, però le mhux se nagħmel hekk jiena se nitkellem. L-assoċjazzjoni tiegħi ġib teżoreriji u assoċjazzjonijiet minn 17 il-Stat membru u l-Iżvizzera u l-Kroazja. Aħna ma nagħmlux labjing għal setturi individwali u ma l-ebda eh, profitt għal eh, commercial drivers barra mill-skop prinċipali tagħna li huwa li nappoġġaw l-iżvilupp professjonali dawk li jaħdmu fit-teżorerija, aħna vuċi għall-ekonomija reali u għall-utenti tas-sistema finanzjarja L-individwi li huma membri tal-assoċjazzjoni tagħna tipikament jaħdmu għal produtturi u għal kumpaniji ta' servizzi. E, l-attività tagħhom principali huma li jagħmlu ġestjoni tal-riski tal-business u li jiżguraw li likwidità u l-finanzjamenti huma disponibbli biex jappoġġaw it-kabbir il- e, il-riskju huwa biex e, namlu ġestjoni tad derivati u mhux biex jagħmlu spekulati imma spekulazzjoni imma eh, biex eh, jiġildu kontra riskju fl-esportazzjoni importazzjoni. F'din l-attività teżuriri huma l-utenti tal-barek, aħna manna lebda interess interess fil-riskju fl spekulazzjoni ah, Però rridu naraw sistema stabli li għatu prodotti u servizzi li huma neċessarji u li huma meħtieġa fl-ekonomija reali. U għanna rridu nizguraw li dawn l-attivitajiet huma l-ewwel net mhux qed joħolqu riski sistemiċi u tieni illi eh, qed jgħinu biex jibnu eh, swi iktar profondi u iktar likwidi. Jiena naf li hemm diskussjoni fuq l-FTT u kif qalu anki l-kollegi eh, illi eh, din il-kwistjoni hija eh, marbuta ma' kwistjonijiet sensitivi ħafna. Waħda hija l-impatt ta' implementazzjoni fuq is-ċentri finanzjari, l-effettività eh, illi ġib kompens fiskali għall-ispejjeż tal-kriżi finanzjarja u anki l-użu tal-FTT biex tiskoraġġa eh, dawk l-attivitajiet li m'għandhomx vilor miżjud fis-sistema finanzjarju. L-IACT, li hija l-assoċjazzjoni tiegħi, mhijiex se tinvolvi ruħha fid-dibattitu politika. Laqas meta jkun hemm probabilità li jkun hemm adozzjoni eh, globali eh, tal-FTT Ewropea, anki jekk il-kommenti tiegħi se tkun bazata fuq opinjoni personali li aħna mhix probabbli li se titħol din it-taxxa. L-użi ta' din is-sistema kif huma rappreżentati deputati mill-membri tal-assoċjazzjoni tiegħi huma kif ah, kif se ngħidu aħna. Aħna nappoġġaw azzjoni biex issaħnu, insaħħu regolamentazzjoni fiskali, it-tieni inittamaw li diskussjoni fuq l-FTT se jiddiskutu fuq jekk l-ispejjeż ta' din it-taxxa se tkun fuq is settur finanzjarju jew se jgħaddu għall-ekonomija reali, il-kumpaniji, l-individwi u il-fondi tal-pensjoni. U t-tieni, t tilet aħna nixtieq nintamaw nkunu nistgħu nizguraw illi l-konsegwenzi tal-implementazzjoni tal-FTT mhux ħatkun illi naqs ndajfu eh, l-effettività tal-ambjent eh, ekonomiku. Issa fid-daw ta' dawn il-proposti jiena nixtieq nitkellem fuq tliet oqsma diskussjoni eh, madwar din id-diskussjoni tal-FTT. L-ewwel net il-livell kumulattiv tal-FTT fis-sistema finanzjarju Id-data mill-BIS juru illi l-utenti ħarin e, e, e, għandhom proporzjon baxx tal-transazzjonijiet totali, iktar rip il-5% minn l-10%. Issa fis-sistema ħafna trazzjonijiet isseħħu qabel ma jiġi involut l-utenti aħari. La darba il-proposta tal-FTT hija baxxa, l-akkumulu ta' taxxa fil-banek Eh, eh, jakkumula għal ċifra għolja ħafna. It-tieni punt, jekk il-utenti ħarin se jkollhom il-pis tal- eh, tal-FTT, il-kommentaturi u anki membri tal-ekon fid diskussjoni tal-FTT qablu illi il-utenti u l-banek se jkollhom jaffaċċaw spejjeż iktar oljin meta l-banek jippruvaw ikopru l-FTT u jżommu il-marġin ta' profitt li għandhom. Naturalment, l-esperienza tal teżurieri hija li jekk il-banek jieħdu pożizzjoni koerenti lejn l-utenti tagħhom anki eh, dawk li huma ktar saħħithom ikunu jistgħu jirreżistu. mbagħad it-tielet punt huwa kif jistgħu reaġixxu l-utenti ħarin. L-importanza tad-derivati għal hedging biex jimitigaw riski sottostanti u biex jifinanzjaw in-negozju dawn l-utenti jistaw jirreagġixxu għal ispejjeż u li bżewġ modi li naqsu l-użu ta' derivati u billi jirorganizzaw l-attivitajiet eh, biex bekk il-hedging jista' jitkompla mingħajr l-ispejjeż diretti u indiretti tal-FTT. Jiena nħossi li dawn iż-żewġ konsegwenzi huma maħżina għall istabilità u għad kabbir fl-Unjoni Ewropea. <clears throat> Illi naqsu iktar il-hedging ifisser li nħadlu iktar riski fl-ekonomija reali ir-riski oljien iwaslu għal kautela akbar fuq deċiżjonijiet tal-investimenti u inqas fuq il-tkabbir u l-impigi. U li nmexxu dawn it-transazzjonijiet barra mill-ambitu tal-FTT eh, se jdajjef regolamentazzjoni Ewropea u se jmina il-progress li qed isir bl-aġenda attwali. Aħna għandna proposta waħda eh, x'namlu illi tirrifletti il- konvenzjoni tagħna illi l-ekonomija reali għandha tkun protetta mill-konsekwenzi tar regolamentazzjoni finanzjarja. L-utenti ħarin u l-kumpaniji, l-individwi u l-fondi tal-pensjoniet li semmejt diġà m'għandhomx iżommu il pista ta' taxxa illi qed għandha f'moħħa tagħmel il-Kummissjoni. Aħna nixtiequ nħeġġu li kon eh, li jkun hemm tal-utenti ħarin tal-FTT kemm fit-transazzjonijiet kif ukoll fil- Eh, FTT akkumulata assoċjata ma' sistema bankarja qabel il-transazzjoni fidejn l-utenti. Aħna nafu li hemm diffikultajiet barb din il-proposta, aħna nittamaw illi billi nitkellmu meta nitkellmu fuq il-prinċipju nistgħu nifukaw fuq l-dibattitu fuq jekk il-pis eh, fuq fejn il-pis tal-FTT se jkun iktar probabbli illi se jaqa' fuq min se jaqa' probabbilment. Grazzi, grazzi tal-attenzjoni. Grazzi sul uh, Rayburn, eh, grazzi mod partikolari tal-li se rispottajt anki eh, il-7 a minuti, Essa, ħan nisimaw minnajn l net, minnant il-shadows un bat minnant il-sur further tal-EPP. Ja, vielen Dank, eh, Herr Vorsitzender. Grazie, Presidente. for li spajna esperti Ovvjament, konna naħsbu li il-Financial Transaction Tax hija l-uniku miraklu, l-uniku soluzzjoni li hemm possibbli għalina. U fil-fatt hawnhekk qed niddubita xi ftit għaliex hawn xie punti li irridu nżommu f'maħna dwar din is-sitwazzjoni. ċertu punti, hemm ċertu affarijiet li saħħu fid-dinja, staw ehm, saħħu fil-futur, jista' jkun ma jsaħħux ġewwa l-Ewropa, din tistaħolna problema. Fl-2008 kien hemm kwistjonijiet li ma kinux marbutin mal-ekonomija Ewropea tagħna li waslet għal effett devastanti fuq l-ekonomija Ewropea. U minn dak iż-żmien aħna ħdimna biex intejbu eh, iż-żona ekonomika monetarja u ż-żona soċjali wkoll li mhijiex omoġinea daqskemm għandha tkun. U issa <coughs> jider li soluzzjoni ser tkun it-tasazzjoni omogenja, iżda li mijiex is-soluzzjoni, għal kju kien il soluzzjoni konna nagħmluha ħafna żmien ilu. Fatt il-punt komuni li smajna sissa flimkien lil min irridu noltu hawnhekk il- bank tradizjonali bankarju mhuwiex dak is-settur li iktar jeħtieġ regolamentazzjoni u m'hemmx għalfejn noqogħdu nintaxxaw affarijiet bħal pensjonijiet, tal-anzjani jew inkella investiment privat dawn u affarijiet faċli ħafna li tintaxxaw iżda rridu nsaqsu dawn huma vera l-affarijiet li rridu nintaxxaw. Il-kelma tassazzjoni bil-Ġermaniż ġejja mill-kelma mill-verb li tikkontrolla, tigwida u jina minix ċert li wara l-eċċessu kollha li esperjenzajna, minix ċert jekk din it-tip ta' leġizlazzjoni ta' gwida fil-forma ta' Financial Transaction Tax minix ċert jekk din hiex is-soluzzjoni. Jiena naħseb li dak li ser namlu huwa sempliċement li ser nesportaw problema li ser tibqa kien imkien ieħor t sort kollha fett fuqna u ma ser nkunu nistgħu nikkontrollawha. Nixtieq nkun naf xi ħaġa xie għamlu il-politiċi meta jkun hemm problema? fl-Ewropa nagħmluha fuq żewġ livelli, fuq livell nazzjonali, fuq livell Ewropew. Għal da tagħna problema aħna nibdew nagħmlu regolamentazzjoni, nagħmlu nagħmlu uh, supervizjoni, nagħmlu nintaxxaw. U jiena naħseb li l-periklu huwa dan li aħna ser nispiċċaw nagħmlu regolamentazzjoni tan żejda li affarijiet leġittimi li għandna bżonn mhux se jkunu jistgħu jseħħu iktar. U għal kif nistgħu nipprevjenu milli dan iseħħ? Din regolamentazzjoni kollha, regolamentazzjoni Ewropea, il-leġiżlazzjoni u t-tassazzjoni u ftakru li sovranità ta' taxxa edha fidejn l-Istati membri, kif nistgħu nipprevjenu li r-riżultat ikun oppost minn dak li aħna rridu niksbu. U għaw puntiħor għamnek rridu noqogħdu attenti ħafna u ma nibdewx nonfqu il- tax revenue li aħna m'għandniex fidejna. Qed nisimgħu dawn l-idejat li nistgħu nonfqu il-financial uh, transaction tax revenue. Iva, sajjem dawn huma li għad żbiet, tista' tiġbor dawn uh, il flus kollha u qabel ma tiġbor il-flus ukoll jista' jkollok ħafna ideat ta' kif tista' tonfoqhom dawn il-flus. Iżda li ma taħdimx hekk il-ħaġa. L-istati membri kellhom il-pis tal-kriżi ekonomika ehm, u finanzjarja għal daqs istati membri jridu jibbenefikaw mitħul tal-FTT u dan irridu nikkonċentraw fuq u meta naraw eżattament ser jiddeċid il-Kunsill. Irridu nasbu fuq dan biex naraw xo irridu ukoll jekk dan din it-taxxa jew le. Kasta ħassa, Fransur Fermes, sanna Sur Mann, Sur Gigol, Sur Liute, Sur Medlin, il senjura Hubneb, dak il-lista ta' kellima Le, le, ewwel kena hemm shadows Imma din hija lista li għanna. Everyone who may Continuamos con el siguiente pone... Ejan komplu bil-shadow rapporter li jmiss jur kled fizemalde. Le eh, Les agradecería si pudiran... Jek tistaw kjoġobkom t-rispettaw il-ħin li allokat. Jiviri, jekk il-shadows jistaw jitkellmu bel-mizzoġ minuti bis. Vi għam naħtim Kollaps von Lima. Sir niprofa jitilkellim. Sammi meta fallaw il Lehman Brothers, kienam deċizjoni tal-G20 biex t-regola prodotti bl-istess mod fil-ġurisdizzjonijiet differenti, prodotti, servizzi, eccetera però din il-bot minn dan hemm differenzi kbar. Per l-Istati Uniti għandha regoli u l-Unjoni Ewropea għandha regoli totalment differenti. U jekk inqisu l-pajjiżi tal-G20 hemm ħafna oħrajn pajjiżi oħrajn li għandhom sistemi differenti wkoll. Issa jekk irridu nagħmlu armonizzazzjoni, rridu nibdew narmonizzaw fih dan l-Unjoni u fir-rigward ta' tassazzjoni nistgħu naraw b'ġa minn issa id-differenzi kbar li hemm ġewwa l-Unjoni Ewropea u anka l-iktar deċiżjonijiet riċenti juru li aħna għanna differenzi. Il-levis tal-banek, per eżempju, ma differenti minn pajjiż għal ieħor u ħut minn pajjiżi m'għandhomx. L-FTT jiena per eżempju kontra l-idea li nintroduċu FTT jekk aħna maħniex ċerti li din se tkun waħda armonizzata armonizzata dan l-Unjoni Ewropea. Jekk Sarkozy jiddeċiedi li jimxi waħdu flimkien ma' xi pajjiż jew ieħor, din ser tkun um, distorsjoni fil-kompetitività u ser timminna ħafna suq finanzjarju jiena kontrarju totalment għal dan. L-aħar kellim kien imħasseb dwar it-taxxa li tapplika ġewwa l-Ewropa mhux fil-bqija tad-dinja. Jiena naħseb li jekk aħna nistgħu naqblu fost is-27 forsi nkunu nistgħu nippruvaw u mbagħad naraw nistgħux ehm, nikkonvinċu lil pajjiżi oħrajn. Jiena nixtieq insaqsi lil kelliem ta' qabel. Jekk l-Ewropa tintroduċi din it-tib ta' xaxxa, din ma tkunx ħaġa pozittiva għal bqija tad-dinja jew inkella ser tiggrava s-sitwazzjoni. Grazzi. is Kamal. Grazzi ħafna. Interessanti ħafna li smajt dawn il-kellema. Per eżempju dwar Tobin Tex li kienet proposta għal uh, swieq tal-munita barranija li jisġaw esklużi kien intqal li Tobin kien ġenju iżda Tobin Tex hija idea ħażina ħafna. Jien hawnhekk qed nagħmel ukoll um, referenza għal Rogov jekk taraw dan il-ktieb tistgħu tindunaw li waqt li default eh, marret li l-default normali għal-ġan kollu wassal għal-krizi li nsabu fija. Aħna t-tallimna mill-idea minn dak li għaddejna minnu u jissana għal proposti kolla. Iżda l-fat huwa tlet snin wara id-dejn ta' krizi finanzjarja li meta jekk bank ifalli għada xorta waħda ser iġej iġiel lil persuni li ħalsu t-taxxa biex jamlu l-bailout. Aħna provajna permess tal-hedge funds, l-equities, iżda għadna ma solvejniex il problema fundamentali li rridu nassiguraw li jekk bank ifalli din mandux ikun ta' pis fuq iċ-ċittadini li ħalsu t-taxxa. Għalda xie tinsaqsi dwar il-Financial Transaction Tax din hija dwar il-banek, din di fil-fatt qed tiffetwa lil bankiera u kif qalu xi ħadd mill-kelliema li fil-fatt ma taffetwamx. Din hija kwistjoni li ngħaddu l-ispejjeż fuq min qed ifaddal, min qed jinvesti fil-pensjonijiet ta' għada. Ma nafux fejn sejrin dawn il-flus, ħadd mhux ċar fejn sejrin dawn il-flus il-panek jifallu fil-futur, dawn jiġu bailed out, uh, jiġu salvati, imma ma tsif ser niprevjenu dawn il-problemi, dan l-atteġġament responsabli minna ħazal bankiera. L-Unjoni Ewropea edha tagħti flus lill-pajjiżi uh, li ma jistgħux isolvu problemi tagħhom tad-dejn. U għalfej għandek tagħti l-flus ukoll l-Unjoni Ewropea li ma solvitx il-problemi tal-ħarsba ta' xi sena. Allura dan huwa l-messaġġ li se nibgħatu lill popolazzjonijiet tal-pajjiżi Ewropej u fir-rigward ta' pajjiżi qegħdin jiżviluppaw ħafna nies jaqblu ma dan apparti mill-ħodor. Il-kwistjoni hija hawnhekk kif ser nipprevjenu li ehm, dan kollu ser jispiċċa f'pajjiżi bi gvernijiet dajfa. Jekk aħna rridu nitalmu mill-kriżi finanzjarja, aħna m'għandniex nagħmlu xi ħaġa xi ftit iktar importanti, għandna forsi insolvu l-implementazzjoni tal-RFRF standard li hija importanti ħafna. M'għandniex allura nassiguraw li neliminaw għal kollox kwalunkwe bailout minnaħa ta' ċittadini li ħalsu t-taxxa. L-aħħar punt tiġi interrott il-kellim, Irridna nassiguraw li diretturi jkunu responsabbli għall azzjonijiet tagħhom jistgħu igawdu l-bonuses meta l-affarijiet imorru tajjeb iżda wkoll iħallsu l-prezz meta l-affarijiet imorru ħżiena, grazzi. Los Verdes il-Senjor Kafa. Tiene dos. Grazzi Sur Kamal, issa ngħaddu għas-Sur Kafan. Tlet minuti jekk joħġbok. Grazzi, President. Mus ser naqdu namlu dibattitu ta' favuru kontra l-FTT. Smajt li l-kollegi li għalu jappoġġaw din it-tip ta' taxxa. Iżda, kif għalli Sur Feber, CDS saħħat ġewwa l ġermani per eżempju Sur Klient u l-partit tiegħu u membri ta' gvern ta' koalizjoni li għadu kemm iffirma il ftehim unilaterali mal-Iżvezja, mal-Iżvizzera, skużawni, u dawn l-affarijiet li qegħdin iseħħu f'stat membru wieħed mhux qed isiru fis-26 l-oħra. U wkoll fir-rigward tal-FTT kulħadd jista' jappoġġa iżda mm, ma faċċi ngħidu jien nistgħu nappoġġawha jekk 27 kollha jaffaċċaw għall-gvern, tal-Renju Unit jaċċetta taxxa short term fuq l-FTT su din misser isseħ kif kif kif jaħseb sur kamal u għandha stant nistgħu nagħmluha fi żona ewra biss din Allura, x'jista' jinbidel fl-analiżi tagħkom fil-mod ta' kif nistgħu nabbozzaw il-liġi, nabbozzaw id-direttiva jekk mhumiex 27 minna li qegħdin jagħmluha u jekk ikun hemm koalizzjoni ta' dawk li jixtiequ pereżempju dawk pajjiżi ta' żona euro, ovvjament kull min jixtieq jista' jingħaqad ukoll irdu dejjem inżomma f'moħħna li aħna ser nkunu qegħdin naħdmu suq uniku u din l-inizjattiva tittieħed binqas minn 27 valut. Mistoqsija li l-Kummissjoni xjazbu servizzi tal-Kummissjoni li abbozza test dwar il-proposta li żewġ kellima i-prezentaw. Dan kien it-trasferiment tal-ownership li jista' jiġi wkoll ehm, trattat permezz il-lokalizzazzjoni. Tisem il-gwej sur portax, imma mux għaw, għax ħati mill-gwej li jixtieq jitkellem is-sur Klute. Żewġ minuti. Grazzi ħafna. Iva, stat nitkellem iktar kmini fil-fatt. Ftit kummenti. L-aħħar kellim qal li l-FTT jista' jkun riskju kbir għall-ekonomija. Din hija xi ħaġa però li ma nistgħux nifhmu eżattament għaliex hija l-ekonomija reali li fil-fatt qed issofri minn kriżi ġenwina li aħna qegħdin nesperjenzaw. U għal stant din hija xi ħaġa li qed inħossu l-effett tagħha li dijat l-FTT hija li tagħmel ekonomija reali ħafna iktar stabbli għal dastant jiena ma nistax nifhem eżattament x'inhu r-raġunament tiegħu li dejha hija li jkollna eh, bażi sostenibbli fuq medda twila ta' żmien biex bekk l-ekonomija reali kollha tkun tista' tikber iktar fil-futur. Issa fuq il-kummenti tas-Sur Feber Jiena qiegħed fuq il-Kumitat tal-Budget fil-Kumitat fil-Parlament Ewropew u eh, milli qed nifhem u li l-FTT ser tiġi minn pajjiżi individwali u ser iżid mal om riżorsi hawnhekk fuq livell Ewropew fil-fatt din ser tnaqqas l-ammonti ta' taxxa li l-Istati membri fil-fatt irridu eh, jagħmlu mod separat. Għal dastant, għal darbohra, ir-raġunament hawnhekk mhux qed dejjem qed jiġi segwit il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-effetti tal-FTT fuq il-volum ta' tranzazzjoni ta' negozji, il-Business Transaction Volume. Għandu mistoqsija, ġewa l belġa xi esperti legali li qalu li l-FTT ikkun aħjar tiġi implementata fuq livell Ewropew u intom x'taħsbu dwar dan. L-aħħar mistoqsija dwar il-pis uh, ta', ta din it-taxxa fil-Ġermanja din ġid diskussa fit-tul. Taħt ċertu ċirkostanzi intqal li il-pis ta' taxxa jista' jitneħħa billi imp poġġu it-trading venue barra mill-Unjoni Ewropea u dak li jiġri ser ikun li dawn it-transazzjonijiet ser jiġu trasferiti barra mill-Unjoni Ewropea biex bekk dawn ma jkunux eligibli jew inkella soġġetti għal eh, financial transaction test. Text. Ma nafx hekk vera dan, nixtieq nkun nafx jazbu l-esperti dwar dan. Grazzi. Issa ngħaddu għal Shadow Rapporter Sinjura Andrejsen, għal żewġ minuti. Grazie, President. Bxin komplema dak li ġant qal, l-ewwel problema kbira li għandi din il-Financial Transaction Tax hija li l-Kummissjoni ipproponiet din it-taxxa biex tiffinanzja il-budget tal-Unjoni Ewropea u il-problema tiegħi hi li dak li l-Kummissjoni qed tipprova tevita huwa ehm, negozjati għal budget ta' kull sena flimkien mal-kapi tal-istati membri u ma' edini u din il-Financial Transaction Tax bħala mezz ta' kif jistaw jiffinanzjaw il-budget il-ġdid minnar sforz, iktar sforz mill-gvernijiet nazjonali. Iżda fil-fat, l-sforz ser jikun ikbar għaliex it-taxxa li ħalsu ċittadini illum ġewwa l-Istati Membri ser tibqa' Eh, fost il-gvernijiet nazzjonali u iċ-ċittadini ser jieġu mitluba iħalsu taxxa ikbar biex jiffinanzjaw il-budget. Apparti minn dak li ġeħalsu, jina nasib li dinja eh, xaġa inkredibbli, din ma tistax tiġi ġustifikata mhux isser jkun hemm l-ebda raġuni għal dawn l account għaliex l-Unjoni Ewropea tista' eh, se tkun tista' tiffinanzja lil nifisa permezz tal-FTT. Huma mhux se jkollhom limiti, l-flus kollha se jirċievu se jużaw din hija l-problema li għandi. Minnaw, minn hemm mm, m'hemm l-ebda raġuni oħra għala din mhux se tkun ta' pis għall l-utent ħari Jiena ma naqbilx magħha. U jiena naqbel iktar mal-aħħar kellim, grazzi. Grazzi, Sinjura Andrejsen, issa ser naddu għal-kellim għal-oħrajn. Nitlobkom titkellmu għal-minuta biss. Dwar l-FTT, m'għandniex nagħmlu infiq per pereżempju bit li jew ħames darbi iktar. Jiena naqbel ma dan iżda ma rridux lanqas nisaġiraw dwar l-affarijiet negattivi ta' ħajn, nitkellem dwar Massur Rejber. Jiena smajtek li ġustifikajt tiġġustifika ħafna bosta drabi waqt id-diskors tiegħek li inti mhux qed titkellem fisem il-bankiera u semmejtu ħafna drabi dan il-fatt. Jiena ikolli ngħidlek Jiena naqbel ma' regolamentazzjoni li jekk din ma tolqot il-korporazzjonijiet, jekk tolqot il-bankiera iva iżda il-bqija le jien nixtieq ngħidlek li 20 sena ilu is-suq ta' derivatives kien probabbilment 10% eh, ta' daqs tal-lum u kellna ekonomija li kienet qed taħdem sew. Issa mmur lura 30 sena wkoll ma kienx derivatives hemmhekk u jiena naħseb li l-ġenituri tiegħi qaluli li kellna ekonomija li kienet qed taħdem sew u il-korporazzjonijiet kien setgħu jagħmlu hedging ta' riski tagħhom iżda dan iqum il-flus hedging ta' riski U għandu għastant, jew t-provaw t-qodu t-sagġeraw u t-għidu kemmi ta' li l-kumpaniji sa' mux ser ikunu jistaw jemlu ħagġinga riski. Tatunix din l-ideja għonek. Dawn huma kollha ideja ta' zina, grazzi. Signor Lambert, in la Grazzi, Sur Lambert. Sir Man. Grazzi ħafna. Din hija simli ħafna proċeduri fl-KHDI. Ah, naħseb li ħafna nies iridu taxxa fuq il-FTT fil-stock market iżda jina naħseb li l-45% li ma jridu jiex din miħom xelevanti għawnek. Sentikom xie eżempji, forsi l-esperti dan jistaw jasbu fuqom. Jekk Londra u Parigi jistaw jiftemu li sissa Londra għalet li ma trid taqbel, dak li ser seħ fin reġun tiegħi fil-kostituenza tiegħi ser jkun hemm distruzzjoni kbira għal daqsat il-mistoqsija tiegħi għadin. Fil-bidu mhuwiex aħjar li nassiguraw li r renju Unit tingħaqad mal-grupp qabel nimxu iktar il qoddim issa jekk hija biss għal ehm, għax-shares ekwitajiet u mhux għal derivatives dan huwa żball għaliex eh, fir-Renju Unit hemm kim sejħa stamp duty il-balla u għal dasaf ma nistawx inqalblu fuqha hemm banek li ġejjin mill-Ġermanja li imma mbagħad għandhom tranzizzjonijiet tagħhom li qegħdin iseħħu ġewwa Londra u nista' nifhem għalfejn din ir-reżistenza ġejja minn Londra. Irridu nassiguraw li nelbu din ir-reżistenza u li ir-Renju Unit jingħaqad magħna qabel ma nibdew li xinkella mhux se nkun nistgħu nelbu dawn id-diffikultajiet. Grazzi. Grazzi, Sur Man Nadu Sur Giggles. L-ewwel nett nixtieq nitkellem dwar l-ispejjeż u minn se jħallasom. Ikolli nistqar li jiena kemm xejn konfuż jekk ngħidu li tant nies ma jaqblux il l qed jgħaddu l-ispejjeż, jekk is-settur finanzjarju kif inhu modellat għandu spejjeż viżvis soċjetà li qed jisternalizzaw l-affarijiet mill-kriżi eh, ekonomika mill-lura hija raġuni tajba u għalfejn hemm riskju ġustifikat li kull min qed juża s-sistema finanzjarja li tħallas. U dan jinkludi ovvjament kull tip ta' investitur kif ukoll l-ekonomija reali. Imma ovvjament il-partijiet mill-investituri li du jħallsu il dawk li qed jażlu il-medqa sira ta' żmien. Jiena mhix favur eżenzjonijiet, naħseb li kulħadd għandu jkun intaxxat, imma mbagħad Dawk li huma aktar bazati lokalment u dawk li aktar ħarsu lejn meta twil ta' żmien ħarsu anqas lil oħrajn. U din hi sistema tajba. Mill-panel nixtieq nkun naf liema tip ta' evażjoni tat-taxxa għandna nistennew u li ma' miżuri għandhom jittieħdu sabiex nwaqfu jew nilimitaw l-evażjoni tat-taxxa illi Probabilment sesseħ eh, pal ma jiġri f'każ ta' kull taxxa. Grazzi Sven. Is-Sur Madlena l-minuta. Grazzi ħafna, Sur President, il-Bank Ċentrali tal-Olanda iġifiri organizmu dipendenti fossi tijaw jgħid illi din it-taxxa fuq il-transazzjoni finanzjarja mhux se solvi l-problemi. Imma għal kumpaniji Olandiżi tan se jfisser spiża 4 biljun euro kif tafu l-Olanda għanna għanda ekonomija finanzjarja kbira mhux ħażin u għal daqstant eh, pajjiżna se jkun mill-qut aktar minn pajjiżi oħrajn Is-situazzjoni diffiċli 4 biljun euro li se jitneħħu mill-ekonomija Olandiża sabiex niffinanzjaw lobbies Ewropej. l isperts kellem ukoll dwar eh, soluzzjoni għal gassiet li kawżaw l-effett sella. Insomma, le li nisirqu 4 biljun euro mis l-ekonomija Olandiża biex ninvestu proġetti falluti Ewropej mu avvantaġġ taħat Nistaqsi l-Sinjura Crivit Jones, kif tista tneħħi 4 biljon euro lil konsumaturi l-fondi ta' pensjonijiet, t-tfaddil tal-ċittadini biex eh, nipompjawam f'proġett stram pal-ekonomija ħadra ġvantaġġi se jkonna. Grazzi, naddu s-Sinjura Hubner. Grazie, Signor Presidente. Grazzi, Sur President. Xtaqt nikkommenta fuq eh, kwestjoni li sorprendetni Mux ħagġa li ma kommant nix fuq għallum, valutazzjoni tal-impatt. Et noffru modelli robusti u et naslu l-konklużjoni permezz ta' dal-valutazzjonijiet illi huma arbitrarji. Konklużjoni arbitrarja per eżempju jaddin dan ir-riżultat tan taxxar ta' derivati brata ta' fil-mija li wassanna għal tanqis ta' 90% tal-kummerċ fid derivati mbagħad dan joħodni għal mistoqsija tiegħi. Nafu illi f'ħafna setturi importanti għall-ekonomija u għaċ-ċittadini l-imprizi iwet u hedging fuq ir riski u anka l-fondi ta' pensjonijiet għamlu dan għal darboħra hemm studju li sar mill-istituzzjoni Olandiża li jgħid illi din it-tip ta' taxxa twassal għal 3 biljuni żejda fil-sistema ta' taxxa Olandiża tal-sistema ta' pensjonijiet fl olanda u dan iwassal għal tnaqqis fil-livelli ta' pensjonijiet baxra fil-mija. Tista' forsi tikkummenta dwar dan? Grazzi. Grazzi Danuta. Signora McCarthy, grazzi. Jena sodisfatta li għanna da dibattitu l-lum għalix eh, etna l-għanis fil-komitat li għatma rajt qabel li għandhom opinjoni dwar dawn il-kustjonijiet u li għandhom u kol eh, opinjoni esperta, ħaġa li aħna mannix. Irridu naraw aktar xini il-viabilità eh, l-introduċ ta' xapaldin u tal-provi illi prezentawna l-esperti ħareċar li dan huwa possibbli. Imma għandna rida politika l inkludu li implementaw din it-taxxa. Ħafna stati membri ġa introduċewa nista' ngħid s sur Kamal il-Ministru konservativ tiegħek għal li l-Kumitat Relevanti li stem duty tal-Unit hija waħda mit tranzazzjonijiet finanzjarji l-aktar ta' suċċess għaliex tiġbor 3 biljun 3 fis-sena maħor iġdannu li l-Belt ta' Londra u dik ir-risposta tiegħek Sir Clint jista' jkollok taxxa illi ma tagħmilx dannu l-kompetizzjoni. Ma kellix imbagħad ħażin f'Londra għal daqstan turi li din hija fattibbli. Naqbel ma' Sur Kamal li għandna nindirizzaw il-fatt li s-settur ta' servizzi finanzjari wassanna għal ħafna danni u spejjeż għaw min jitkellem dwar 4.6 triljon euro illi ġew votati fis-settur bankarju sabiex insalvaw għom wara l-kriżi. Però l-affarijiet ma bidlux fis-settur ħafna drabi għadna nitkellmu kontra dawn it-tip ta' taxxi u anke meta noħorġu b'leġiżlazzjoni, ġifri nagħmlu leġiżlazzjoni sabiex ngħidu li l-industrija ma nkomx tipprioritizzaw il-remunerazzjoni u l-bonuses fuq ser fuq l-ekonomija reali jew l-inħas lura minn ħalsi taxxa l-gvern tiegħek laqas biss implementa leġiżlazzjoni li bilna fuq fl-Unjoni Ewropea li tista' tipprojbixxi bonuses lil banek li ġew bailouts Jekk ma nibdlux is-sistema, l-industrija mhux se tindeli sistema waħedha. Għal daqsan naħseb li dawa dibattitu fuq tassazzjoni ġusta, mhux fuq penalizzazzjoni tas-sistema. Nitkellmu fuq sistema tant taxxar ġusta u nixtieq li l-industrija nifissa toħroġ b'ideja dwar kif nemendaw dan. Għaliex wara kollox, dawn qed igawdu eh, vantaġġ eh, għal xesam taxxa ta' 18 biljon euro, emmont enormi. Għandi mistoqsija li Sur Rainbird, Sur President, mill-interventi għak fil-prinċipju fim tal-menu li inti favur FTT. Kollox dependi fuq il-modell. U mistoqsija l-Kommissjoni, s-eddin tagħmlu sabiex tipperswadu s-27 stat membru sabiex jaqblu fuq xi tip ta' eh, xi forma ta' FTT. Grazzi ħafna, Signora McCarthy, l-aħħar mhux l-inqas is-Sinjura Loling. Ombat Silvi, skużani Silvi ta' dan. Signora Luling. Grazzi, Sur President. Iktar kan nisma esperti, jew kem sejħ esperti, aktar jitlu li dubi f'moħħi dwar il-fattibilita ta' din l-FTT. Hija ħaġa illi vera nixtiequha jedea tajba u hija xi ħaġa eh, tal-moda ta' dan iż-żminijiet li tajklina favorija Pero faċli tajt li tintfavorija meta taf qatt ma se tiġi implementat ovvjament. Issa. Fid-daw ta' da' dibattitu għandi ħafna mistoqsijiet nistaqsi. Min fejn ġejjin daw il-50 biljon fitħul? Min se jħallas? ma nafxux il bannek imekku ma l-banek fl-Europa li se jħalsu mela allura dan ser jolqos il-balance sheets tagħhom mhux hekk. Hemm ħafna banek fil-Lussemburgu. U ħafna mill-budget statali joħroġ mis-settur bankarju, 38% fil-fatt ta' tħul tagħna ġej mis-settur bankarju. Il-50 biljun illi ħat iġbru ġan fajbu ta' bidda parlament evaġoliet id l izvilup ġew lajnen ridu għatibdil fil-klima la masor irrida rizursi propi xoħid l-Sarkozy irridu um, sabiex eh, imorru fil-kaxxa tal-pajjiż. Jien għandi ħafna dubi. Ma naħsibx il-proposta tal-Kommissjoni hija waħda tajba. Dik ħaġa li żgur tal-limt fid-dibattitu tal-lum. Grazzi Sinjura Lulin. Naddu għas Sinjura Gulara għal-minuta wkoll. Grazzi ħafna Pablo. M'għandix mistaqsi teoretiċi u filosofiċi xin nistaqsi imma kif nistaw inwaqfu darba l dejjem il-relokar tal-kumpaniji tagħna. Grazzi, kitsa ħafna. Kommissjoni Ewropea għal żewġ minuti jekk jogħġbok, żewġ minuti biss Sur Wegman. Grazzi, Sur President reazzjoni malaj malajr għal uħolz mill-kommenti napprezza l-appoċ dwisa għal proposta tal kommissjoni napprezza il-kommenti Mr. Pershwet għalli xew ukoll għallinna jenħarsu lejn dak li hemm wara dawn il krim li qed nisimgħu li marketing, sketching, krim pal dawn u tkellem dwar il-likwidità illi high frequency traders jitkellmu dwarhom fejn għanna aspetti differenti għal dal-kunċett, għanna nħarsu l lejn il-prinċipju ta' market making illi huwa trading iżolat bej il-banek u l-istituzzjoni finanzjarju mbagħad mistoqsija fuq eh, riskju mux għan nitkellmu fuq tnaqqis, meta nitkellmu fuq ġinget, nitkellmu fuq u nistaqsu kif jistaw il-suq tas subprime Amerikan u l-krizi f'dan is-settur wassal għal diżastru fuq livell globali. Dan minħabba riskju iżejjed, riskju ġingżejjed u dan wassal għal sitwazzjoni fej kif għanna AAA f'ħafna pajjiżi u situazzjoni daqshekk diżastru fuq is-suq. Aħna ma Blux ma ħot mill-argumenti ta' Sur Karpur, swaps ma jistawx jiġu validati bis-sistema Delta, biex tifallu ta' riskju ta' prodott, hija ħaġa qed tinbidel il kollu awtoritet ta' taxxa ma tistax ħalsu lura flejjes meta riskju jinbidel tant malajr u ma tistax tistaqsi għal flus addizzjonali eh, daqshekk faċilment. Fil-pass ma naqblux għaliex naħsbu l-80 sa 90% ta' tranzazzjoni ta' audit jaru ma' tranzazzjonijiet bej setturi finanzjari, istituzzjonijiet fit settur finanzjari għal daqs dawn ma' klienti tagħhom stess. Jekk inħarsu per eżempju li il-prodott kien appoġġat sabiex jiġġenera ħafna mitħul, umma swaps u razitan interess u sissa l-Komissjoni mux għattara ebda tip ta' studju li juri il-beneficju makroekonomiku tal-esplozjoni ta' dan it-tip ta' risk hedging u floating interest rates jiġu jiġu um, jitlu sistema ta' swapping nistedinkom għalix aħna u kol konxi illi għadna mannix fuq il-mejda prodott pervet li l-kom twaslunna l-idejat kom sabiex nsaxħu l-approċ ripilej kull prodott, kull su u kull għattun eh, uh, involutu kull innaqsu il-riskju ta' uh, eh, rilokar ta' servizzi finanzjarji ma ta' komissjoni ħarġa bil-politika dwar il-klima ma ma għazliċ carbon leakage, sa ma rridux naraw leakage ta' servizzi finanzjari. Grazzi. Thank you very much indeed, Mr. Bergman. I give the floor now to the economic and to the reporter of the Economic and Social Committee, Mr. Palmieri. Sir Palmieri, minuta wahda biss jogħġbok. si, grazie signor Presidente. Grazie President. Fil-Komitat edin nfasslu rapport Elina rapporter tijaw. Fis-seduta plenarja ta' 29 ta' marzu se tiġi prezent, prezentata r-rapport u nittama li dar konut li għal xogħolkom u għal xogħol tal-Kummissjoni wkoll. Ġa fassalna żewġ rapporti fil-passat, fis-snin li għaddew, fejn konna nitkellmu fuq l-opportunità li naslu għal taċċa ta' din il-kwalità. Din id-darba sibna elementi li sibnijom interessanti ħafna. Il-fat il-proposta ta' kommissjoni hija f sistema ġdida ta' riżorsi propri tal-Unjoni illi moċċar jiżgura autonomija finanzjarja tal-Unjoni illi insibuha f'artiklu 201 ta' Trattat ta' Roma sistema ġdida illi tinkludja l-introduzzjoni ta' taxxa 57 eh, biljun euro li 37 minnom suppost imorru għal budget tal-Unjoni u 20 għall-Istati membri. Element ieħor ta' interess huwa marbut mal-fatt illi taxxa tintroduċi tibdil fis-sistema ta' kif jaħdmu l-operaturi u tolqod dawk it tranzazzjoni finanzjarji li huma ta' frekwenza ogħla. Dawk li huma spekulattivi, mhumiex produttivi li waslu għall-instabilità fuq is-suq Dan l-istrument flimkien ma' regolamentazzjoni aħjar ta' swieq finanzjarji sertati li l-dawn is-swieq sabiex jaqdu rwol fundamentali ta' strumenti ta' ġestjoni ta' riżorsi finanzjari għall-ekonomija reali. Palmieri napprezza jekk tal-aqma l jista' jkun. Fl-aħħar infakkarkom il mill-ħarif 2010 il-numru ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea qalu li favur favur ta' xapal din qatt ma taħt is-60%. Dan skont il-Eurobarometer, grazzi. Grazzi ħafna. Sur Palmieri, naddu issa għal kellima li fadal il-panel sabiex jirrespondi għal żewġ minuti biss, nibda bis persot għal żewġ minuti biss, grazzi ħafna. Għanuża żewġ minuti sabiex namel kollox il-kuntest l-FTT mhux imfassla sabiex tissostitwixxi jew tkun hemm minflok reglamentazzjoni finanzjarja. Nabżon nirrivedu reglamentazzjoni finanzjarja sabiex niżguraw nirlimitaw it-tip ta' kriżi finanzjarja li kellna. Jekk inħarsu lejn il-bażi tnej riveduta l-FTT hija konsistenti ma' dak li qed nippruvaw nagħmlu. Qed inneħħu eżenzjoni kapitali minn attivitajiet short term u qed iħeġġu assi fuq long term li jinżammu mill-banek, ħaġa konsistenti ma l-FTT. Ma nistawx naħsbu fuq l-FTT b'mod iżolat, ħafna mill-argumenti li jintqalu l-lum għandhom xaqs muktar ma taxxa fuq it corporation tax jew sikurta soċjali, qed nitkellmu dwar kif eh, ikonna tħul kif pala tassazzjoni ikonna aġir eh, tajjeb mill-li negattiv u naħseb li din it-taxxa hija taxxa fuq medda qasira ta' żmien kontra investiment fuq meta twila ta' żmien u dan huwa konsistenti ma' tradizzjonijiet u l-istorja tal-Ewropa, l-Ewropa u s-suċċess tagħha mill-perspettiva ekonomika kienet eh, tiddependi fuq investment fuq medda twila ta' żmien u ninjoraw eh, l-attività fuq medda qasira ta' żmien. Ħafna qalu jen nista' reunjoni li ngħaqdu, li ġa naqdu għandu eh, taxxa fuq 50 punt fuq transazzjoni finanzjarju u Londra għada l-ikbar sede fid-dinja ta' attività ta' hedging u huwa ċentru finanzjarju importanti. L-istem duty għal l-mod kif nevitaw situazzjoni fejn ċittadin jevitaw it-taxxa. Dan rajnih fil-Renju Unit fej 40% tat-taxxa titħallas minn barranin li jibżaw li jitilfu il- titlu ta' proprjetà. Londra, Hong Kong u Zurich għandhom taxxa fuq transazzjoni finanzjarji, però jibqgħu iċ-ċentri finanzjarji l-aktar importanti fid-dinja. Grazzi Sur Berso, naddu għasur sur Kapura żewġ minuti. l-FTT, Financial Financial Tax, hija eh, l-sieħeb tal-diversi regolamenti li ġew stabiliti fis-sistema ta' bankarja. Jekk inti tħares eh, lejn dan l ftit din hija lik li taqbel ma dak li stabbili ġiġa, ma dak li qed insibu huwa li aħna meta wieħed iżżomm f'moħħu regolamenti li qed jitlu <clears throat> ħajkunem hemm nisperaw sistema finanzjarji regolata tajba parti mill-sistema formali ta' banek imma dak li mhux parti mill-sistema formali ma jkunx ħajkun regolat tajjeb u l-FTT hija uh, biċċaw da tajba biex nikkontrollaw lil dawk eh, l-impatt ħajkun fuq il-sistema bankarja li qiegħda fid-del biex ngħidu hekk u mhux fil-dik formali. Punt ieħor huwa l-proposta l kommissjoni qed proponi rata minima. Naħseb li għu kompromessa jek bil-VAT m'għandniex reġim formalizzat il-kamp ta' applikazzjoni tal-bazi hija żed armonizzata marrata nistgħu għom minn ma jkun hemm problemi kbar. Dak huwa dak li huwa importanti huwa l mifittu tu u għemit li zewġ eh, biċċiet ta' leġislazzjoni din il-Kamra qed trattaw u mal bazi tajba biex jistabilixi reġim biex il-kapaċità li wieħed jevita it-taxxa jiġi minimizzat. Jiġi implementata fil-livell nazjonali jew fil level tal-Euro jew fil level tal-Unjoni Ewropea għanna bżon biex konna taxxa tajba, għal eh, tkun leġittima, informazzjoni u kapacità biex juħed eh, ma jipermex li jiġi evitrat. L-aħħar punt li nixtieq ngħid huwa li huwa konsistenti li eh, kollok eh, pass wara pass mm, skont li ma kamp ta' s-suq biex eh, tibda birrata zed baxxa jkun hemm ikollu valutazzjoni tal-impatt kull tliet xhur mbagħad tiffinalizza ir-rata li inti fl-aħħar tiddeċidi fuqha. Grazzi ħafna Sur Kapur. Naddi l-kelma l-Signora Jones għal minuta. Grazie ħafna. Diversi deputati eh, seħu il-fat li aħna nabżon fl-Europa settur finanzjarju li verament jaqdi l-ekonomija reali eh, li mhuwiex kap huwa li jaf jaqdi. Aħna nkella ma nkunx nikkompetu ma l-Indja u ċina li għandhom sistemi eh, għandhom settur finanzjarju effikaċi, mhux taqse komplikati, zi trasparenti u regola taħjar. Il-FTT tittarawa fil-kontest tagħha fil-għafas eh, taħħa biex tipprova reforma s-settur ġejt mistoqsija, ġejt ġejt mamur mistoqsija diretta lija, għalix tkun ħaġa tkun ħaġa ħażina eh, li wieħed juża l-FTT biex jinvestu fil-ekonomija reali, ma sirx li tkun ħaġa ħażina, tkun ħaġa tajba għad kabri ekonomiku Ewropew għal ħolqien tampigi għax eh, teknoloġija eh, ħadra ta' karbonju baxx u għalġejjini, jekk aħna ninvestu dak it-tip ta' teknoloġija mhux biex qed insalvaw il-pjaneta, ma kif ukoll aħna qed kontribut lej il-rivoluzzjoni industrijali li qegħdin niftlu fiha. Hemm eh, elementi esterni f'dak kollu nħabba li hemm dawn l-elementi esterna din tiġi studjata mis-settur pubbliku, mir-risorsi tas-settur pubbliku, ma fi żmien fit-tul ħa tagħti eh, riżultati importanti fil-sens ekonomiku kif ukoll tippermetti li jkun pjaneta għal dawk li jrid jiġu warajna. L-aħħar punti nixtieq nagħmel huwa dwar sil-konvenzjoni, ġifieri wieħed jevita. Jiena kont fl-ewwel laqgħa fejn it-tib ta' taxxa ġiet diskussa ma' James Tobin u qal li meta it-tax fuq it-tħul eh, għalu li ħatiġi eh, jevitawa u ek ġara eh, l-income tax li ħagġa tajba li ħaġa tajba fil stati Uniti kif għadna fil-kom dokument xi 18% jiġi jevitaw xi 18% meta taxxa jisajn nħallsu ma' xorta hemm introjtu importanti. Eh, sergum li wieħed li jevitawa li nistgħu nevitawa, nistgħu noħolqu ħafna risorsi ma fl-istess ħin eh, mingħajr man ikollu impatt fuq l-ekonomija reali. Grazzi ħafna Sinjor Graffit, issa ngħaddi l-kelma s sur Weber. Diversi punti surpassaw qed jinforma sew il-bolla l-stem duty miex leftit il qed tiġi proposta mill-Unjoni Ewropea għax ma tagħmel referenza għat transazzjoni fis-sistema vega. E, e, saqsewni jekk jiena favur tal-FTT għax mux favur il-banek għal għal dak għal-independent għal dak il-sur Lambert. Imma ma naħseb li ħatġi implementata forma globali għalek kien naħseb li ħatkun tkun imma dik l-opinjoni personali li jħed jieħu azzjoni fl europa Diversi punt li tqajmu mis-sur Lambert. u għal, li jien qed nissuġġerixxi li regolament mandu m'għandux jimpatta fuq l-ekonomija reali jena għana minġda dak li nemmen u li regolament finanzjarju dirett għad settur finanzjarju li tajba mandu m'għandux kolla konsekwenzi intenzjonati għal l-ekonomija reali hija ħaġa li għanna nuqdu attenti hija ħaġa li jidna najdu għal ħafna zmin żmien. Huwa jissuġġerixxi li derivatives f'imod jew ieħor kienet invenzjoni tal ħar 20 sena meta s-Sur Lamberts kien għadu tifel żgħir jien qed nuża derivatives biex naqsu il-riskju. Dawni ħadu li t jtfizisjal ħafna zmin. Edin emmek biex jieħed inaqqas il riskju Biex u fl axar qal li rata hija punt 01, l għabel kollox eh, transazzjoni hija punt 02 għax iż-żed tħallsu Eh, il-banek ħafna l-argument tagħna essenzjalment huwa li l-klijenti jispiċċaw jispiċċaw iħallsu u l-realtà hija l-ekonomija reali li ħadd jispiċċaw iħallsu u jien naħseb li dak mhux riżultat li rridu rnotienu. Grazzi ħafna biex nintemmu eh, l onorevol eh, sul-polimata. F'ħames minuti jekk jogħġbok. L-onorevoli per la Pelamita. Grazie ħafna, President, jina ħan prova nirrispetta il-ħin li għandi allokat. L-għabel nishtiq nirringrazzi l-għabel kollox lil dawk l-esperti kollha li ġew illumaw u eh, għalla ismiħ. Kif ukoll kollegi li tkellmu verament kien ehm, kienet diskussjoni eh, dibattitu interessanti dwar eh, l-indaħlu FTT. Inħabba li m'għandix ħafna ħin jiena Għan prova eh, nifoka fuq dawk l-elementi li zih importanti. Nasal xie konklużjoni namel xie kommenti. Lew għabil kollox, ħafna kollegi u xedaw rapport saqsaw mistoqsija x'qed provaw nagħmlu billi ndaħlu dil-FTT. X'inhu huwa l-għan tagħna, dan it-taxxa bħal di. Hija ċara li kif qal sur Ferber li FTT Financial Transaction Tax miex xi xi soluzzjoni eh, perfetta għal problemi kollha li għandna. M'għandniex nikkonsidraw bħala ħali. Madana kollu, <clears throat> wieħed jista' jasal konklużjoni meta wieħed jisma' lill-kellima u l-mistiedna tagħna li l-FTT <clears throat> FTT li tiġi applikata forma li żiet firxa li żiet wiesa u li tiġi tkun ta' livell baxx tkun tista' tina garanzija ta' summum importanti għal budgets nazzjonali għal tnaqis ta' deficit li ħafna stati membri qed fl europa kif ukoll il-finanzjar ta' politika domestika u fl-livell e, tal-Unjoni Ewropea u ħaġa li ssir forma żejt ġusta. Dan ifisser li jkun hemm kontribut mis-settur finanzjarju u settur li għandu ċerta responsabiltajiet. Forse tista eh, eh, kollok id-dubji dwar il-level ta' responsabiltajiet, forsi responsabiltajiet assoċjati ma' krizi nejxu li għedin għaddejjim minna. Hemm eh, ħafna li jħossu li l-banek ma ħalsux dak li kellhom iħalsu. U għal din raġuni ħaj din il-forma jkollhom parti fil finanzjata din il-politika jekk aħna nistgħu ndaħlu FTT, Finance, Finance Tax, Transaction Tax, biex jekk nifinanzjaw l-attività fl-Ewropa. Il-kollegi urew tħassib dwar eh, l-utenti aħħarin, l-SMEs u eh, ċittadini li kollom jaqafuhom il-pis ta' dan it-taxxa. Naħseb li din ħaġa li għandhom jgħodu attenti, għandu jkunu żguri li mhux ħajkun ifal. Min ħajġi effettwat minn dit-tip ta' taxxa? Ikun hemm problemi ta' likwidità ġieli forsi. Ikun hemm forsi f'ċerta każi tħassib jew problemi assoċjati mal-staġnar. Ma naħsibx li l-istituzzjonijiet responsabli għall-assigurazzjonijiet xiftit jikonsidraw li huma għandhom jiġu inklużi, in ġenerali naħsibx li dawn ħajja eh, jiġu konsidrata bħala eh, traders ta' volumoli, mux huma ma jbidlux il-portafolju tagħhom iżet minn forsi darba kull sentej. Allora l-assi tagħhom mux ħa jitbiddel minn ġurnata l-oħra. Allura baqt li e, dawk traders li għandhom volumi gbar iħalsu ħafna zjed. Il-kumpanija ta' assukurazzjoni li ma li ma e, jispekulawx il-forma ta' riskju. Naħseb li dawk li e, jagħmlu għattib ta' kummerċ ta' riskju ta' livell ta' għoli għandhom eh, jagħmlu kontribut tagħhom. Mbagħad kien hemm kwestjoni ta' wieħed eh, jipprova jistabilixxi supervizjoni aħjar, regolamenti aħjar għal settur finanzjarju, għal suq finanzjarju. Hija li evidentiment għanna bżon. U meta smajn li Signora Griffith Jones naħseb li wasal iż-żmien li indaħlu dawn eh, l-FTT, the Financial Transaction tax. għax aħna għamilna passi eh, qoddim importanti, passi importanti lejn għafas ta' regolamenti u ta' supervizjoni aħjar għas-swieq finanzjarji. Qed nitkellmu dwar regoli ġodda dwar dak li nixaqsum fatturi mux finanzjarju. Jina naħseb li dak kollu nista' e, nabbinawh ma proposti li aħna ndaħlu lill-FTT. Għanna nifukaw fuq wahda mill lanijiet ewlenin tal-Kommissjoni fil-proposti taħħa li li aħna niskoraġiċu u ma nagħtu l-ebda inċentiv lil dawk transazzjonijiet li ma jgħatu jibda barru mizjut għall-ekonomija. Li għal-kontrarju jaggravaw il-riskju u flimkien ma l-odda l-oħra li għanna minna l referenza li jom għanna bżon nizguraw li s-settur finanzjarju jarġa jreġa l-ura għarwol eh, validu taħħom biex jifranzjaw l-ekonomija reali. Grazie, signora. Grazie, signora Podimata. Dan għaj għasanna tmim ta' dan il-dibattitu, grazzi għal-kellima u għal-panelists u għal dawk li kontribwew għal dibattitu, dibattitu nishtiq nfakkarkom li l-iskadenza għal emendija fit 3 ta' marzu. Sana għaddu rapport li mis. ċoħe, <clears throat> il-konsiderazzjoni tal-emendi għal rapport annuali għal EIB eh, e u eh, rapport era għas sur Kamal. Natik il-mikro. L-onet nilqa il diskussjonijiet eċellenti li kena l-ġimma li għaddit mar rapport ma' Shadows. Dan huwa sinjal qawwi għal ekon. U għaċari li il-kellim jistenna. Get rid of them, that's right. Ibadhom il-barra.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 <laughs> Jini speċini għal dawk li mux se jisemaw dak li stanajtin. Jena nishtiq najt li nilqa diskussjoni produttivi li kien għal-ġimma li għaddejt ma' Shadows. Nittama li l-opinjoni tal-ekon se tibat sinjal importanti. Em appoċ għal-trasparenza u għal-accountability u li għajbi għanda tiżgura li l-attività tagħhom huma konformi mal-istrateġija EU 2020 u għanda tkun taqbel u kol ma li BRD biex ma jkunx hemm duplikar. U importanti u koll nizguraw li IB tkompli x-xol taħħa li t-rispetta il-ħtiġiet tal-Bazl 2 fuq il- eh, u Bazl 3. U għavitali u koll illi ċittadini tal-pajizi tal-Unjoni Ewropea jkollhom l-abilità identifikaw fejn iridu fuq l-flus taħħom u jizguraw illi ikunem eh, investimenti eh, l-iktar trasparenti possibbli. <clears throat> kien hemm maġġoranza uh, fost shadow rapporteurs e- illi għajbi għanda eh, tkompli bil eh, protokolli għal espansjoni tal-Unjoni Ewropea biex tinkoraġġixxi l-investimenti privati fl-infrastruttura. U fl-aħħar hemm ukoll appoġġ fost il-gruppi biex li IB tifoka l-attività tagħha fuq il-pajjiżi tal-Magreb eh, li qegħdin bħalissa fil-proċess eh, tal-transizjoni eh, għal demokrazija moderni. Nixtieq nirringrazzjum kollha li shadows għal diskussjoni kostruttivi li kellna fil-laqgħa tal-ġimgħa li għaddiet u nittama' Eli jek jina ħareċ ħaġa barra issa jġidu għawma. <clears throat> Grazie. Grazie, Sur Kamal. Nati issa l-mikrofonu li Shadow Rapporters. Nibda mi signora Kroazza. Zewġ minuti, signora Kroazza. Grazie, President. <clears throat> Nibda billi nirringrazzja il-rapporter għalix huwa diġa tana fl-ewwel abbozz bażi tajba għal ħidma ulterjuri biex inkunu nistaw naslu għal proposta ħarija tajba. U nishtiq ringrazja ukoll għal l-ispiritu kostruttiv illi bih ikkonsidra l-emendi tagħna u huwa kif diġat eh, wassal għal proposta illi eh, eh, qed tagħti bażi għal kompromess utli u aħna għad iridu niprezentaw xi eh, emendi <clears throat> biex ikonu nistgħu nirriflettu l-prioritajiet tagħna u ma il kwistjoni wkoll tal eh, il-għala li IB taħdem mal-ECB u mal-fondi strutturali, mal-mod kif dawn il-banek jistaw jaħdmu flimkien. Barra mill kif u koll il-project bonds illi huma maħruġin mill-IB li aħna nistennew ħafna minnhom <coughs> Kif ukoll il-kwistjoni ta' supervizjoni tal-EIB u din hija ħaġa importanti ħafna għalina. Umma u wkoll kuntenti li il-rapporter eh, jikonsidra favorevolment kwistjoni oħrajn eh, illi eh, provajna nresqu biex neċċaraw il-pożizzjoni tal-EIB Femib l-izvilupp għal kooperazzjoni euro-mediterranea li bħalissa diġa teżisti. U anke il-kwestjoni ta' Jessica, Jeremy u Jasper u dawn il-programmi eh, differenti importanti li rigwardaw il-koezjoni u l izvilupp reġjonali. U aħna nishtiq ukoll nisħu fuq l-innovazzjoni, l-importanza tar riċerka l-impatt fuq l-SMEs dan huwa punt importanti ħafna għal grupp tiegħi u għal darba darbohra anki sur kamal għabel eh, eh, biex jikonsidra dawn il-punti kolla. <clears throat> Barra minnek, l-intervenzjoni fil pajis li bħalista dejjem minn diffikultajiet ekonomiċi, dinja ħaġa li diġa qed tiġri fil ib u aħna nishtiqu illi nisħuħ dana iktar eh, u biex jider iktar fl-emendi tagħna kif l-appoġġ jista' jiġi moti għal fondi strutturali u kif dan jista' jiffaċilita uh, kif nistgħu noħorġu mill-kriżi. Grazzi ħafna. President, dan huwa kull ma xtaqt ngħid, grazzi. Grazzi, Signora Krazza. Issa sur kutax għal żewġ minuti. Grazzi, sur President. <clears throat> Nirringrazzja l-Sur Kamal u koll, jena u koll, għax ħadimna verament tajjeb miegħu fuq dan rapport b'mod partikolari. Aħna għanna eh, emendi ta' kompromess piuttost ambizzjużi, jena n-semmi mod partikolari l-idea illi in nkattru iktar kooperazzjoni bejn li IB u li BRD, kif ukoll mekkanizmi biex tiġi garantita li l-Unjoni Ewropea id-drittijiet tal-bnedem u standard soċjali u ambientali, miżuri biex eh, eh, nittrattaw il-paradisi fiskali u pubblikazzjoni importanti eh, pubblikazzjoni tal beneficiari kemm flus se jirċevu reġuni u setturi li huma beneficiari ta' dawn il-flejes, evalwazzjoniet tal-impatt ambientali u soċjali ta' tal-proġetti tal-proġetti u fl-aħħar u mhux l-inqas l-implementazzjoni bladew minn ta' bonds ta' proġett preferibilment qabel il-periodu ta' programmazzjoni li miss 2014-2020. U jiena nisħa fuq il-fatt li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' tkabbir ekonomiki. Dan kulħadd qed jirrepetiha din il-mantra regolarment. U l-investimenti tal-IB hija iċċavetta biex najdu hekk lejn il-tens, il eh, riċerka u l izvilup u dan għandha tkun parti mir-risposta. Grazzi. Għalde tiene dos Grazzi Sir Kutas, grazzi tal-eżamejt mal-ħin, issu Signora Gular, żewġ minuti. Grazzi President. Is-sur skilak ismu xi u f'ismu jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporter xogħol għamilna kien fermutli. utli. Jien m'għandix kummenti partikolari xnom s noqgħod nitħol fid-dettalji jiena nixtieq nenfasizza biss il-fatt li għall-grupp tagħna flimkien kif Hofstadt, aħna nemnu li l-investiment għandu jiffoka fuq il-futur u il-project bonds huma wieħed mill-mezzi ta' kif nistgħu niksbu dan. Aħna nimpenjaw ruħna ħafna f'dan ir-rigward. Grazzi Sinjor Gular fisem il-ħodor is-Sur Gold. Fil-qosor ħafna biex nkompli ma dak li qalet Pascal, grazzi għal kooperazzjoni u nappoġġaw il-kompromessi li suġġerejtu, hemm xi punti li forsi nistgħu niddiskutu iżda mhumiex ta' natura politika iżda huma punti tekniċi. Daqstant, grazzi, grazzi ħafna. M'għandniex għal xiex noqogħdu nitkellmu wis hawnhekk u nirrepetu affarijiet li ġant qalu. Grazzi ħafna l-kooperazzjoni tajba. Grazzi u issa fisem il-gwe isur klute. Grazzi. il ħinet jafas għal daqsam musnu għahni repeti. Tajna għafa, grazzi. fl sena dil-kelma rappresentant tal-Bank tal-Investiment Ewropew. Zoċ minuti jek joġbok. <coughs> Komment fil qosol ħafna fuq dak li ġa intqal jgħid is-sur Kozes nixtieq nenfasizza li li IB jrid jagħmel investimenti ġodda jridu ninfokaw fuq il-kapaċità eh, tal IB u nassiguraw li jkollu iktar rizorsi a dispozizjoni. L-Aġenzija tar-Rating kienu qegħdin jgħanalizzaw il kapital potenzjali tal-IB iżda riskju huwa li issa l-istati membri u li IB għaf ma jkunux u jkunu konsiderati kapaċi li offri komplementary funds li huma mitluba minna biex li IB iżid il-kapital tiegħu. Ma nafxek li IB jixtieq xejn u dwar din kwistjoni, grazzi. Grazzi Sur Koses, issa naddu il-kelma li rappresentant tal-Bank tal-Investiment Ewropew. Grazzi, ringrazzi Sur Kamal, il-rapport eccellenti tiegħu u l-kooperazzjoni tiegħu u li xedew rapporters kollha u koll nies li ppreżentaw l-emendi tagħhom. Jiena naħseb li biex nkompli fuq l-aħħar intervent huwa fil-fatt bilanċ, irridu nsibu bilanċ bejn l-IB biex t-intervjeni u tappoġġa l-politika Ewropea b'mod partikolari fl-qosma kollha li ġew msemmija, appoġġa l-SMI, infrastruttura, konverġenza u bidla fil-klima, kif ukoll il-żamma ta' AAA rating u il-business model għal stant għalina importanti ħafna li nżommu l-possibilità li nkunu nista' nselfu l-fondi tagħna fis-swieq kapitali għaliex hemmhekk aħna niksbu l-fondi tagħna li mbagħad inselfu. Dan għandu jsir Eh, permezz ta' top rating, l-ħjar rating possibli għaliex hekk inkunu nistgħu naċċessaw il-fondi mill-investituri istituzzjonali u mal-maġġoranza tal eh, dawk li jisselfu minn għandna. Aħna mbagħad inkunu nistgħu ngħaddu l-vantaġġ finanzjarju u nkunu nistgħu niksbu permezz ta' rating ta' AAA permezz tal-istati membri u nkella l-klienti. Għal standard u importanti ħafna għalina u fil-fatt kien hemm ċertu pressjoni fuq il-ratings u koll naħa l istati Membri u għal-issa għal inqas għalissa tinżommu dan ir-rating ta' AAA kif qed dan huwa importanti ħafna għal business model tagħna. Fil-qosor ħafna dwar il-punti l-oħrajn aħna għanna kooperazzjoni mill-qrib ma' li BRD u koll um, ehm, frigward sa' progress fil-Mediterran fejn aħna ser nikun fej nistendu l-memorandum ta' understanding ta' li firmajna l-sena l-oħra flimkien mal-Kommissjoni. Aħna Mm, nixtieq u ngħidu xi ħaġa fuq il-project bonds dawn mhumx bonds li joħorġu mill-EIB u lanqas mill-Unjoni Ewropea dawn huma bonds li joħorġu mill-kumpaniji mm, li jumbat edin jimplementaw il-proġetti infrastrutturali. Aħna nofru il-kreditu fl-imkien ma l-lajnuna tal-budget tal-Unjoni Ewropea u dan fil-fat ser jikompli għaddej sal-2014 dwar il-ġurisdizzjonijiet um, non-cooperative, jekk joġbok zon eh, fil-qosoriet il-kelli il-President, dawn il-kriterji aħna napplikawhom ukoll għal eh, interventi finanzjarji tagħna grazzi. Grazzi ħafna u fl-aħħar ngħaddi il-kelma l rapporter is-Sur Kamal. Grazzi ħafna, fil-qosor ħafna jien nixtieq nirringrazzja li xi rapporter skolla l-kummenti tagħhom. Zbieħ, eh, Grazzi għal eh, dan it-tfahir, jina ġobni ħafna komplu għaddejnek. Jina nisper li nkun nistaw nkom naħdmu mod produttiv, grazzi. Grazzi s-sur Kamal, nishtiq nfakkarkom li aħna se nivvotaw fuq dan ir-rapport fi Strasbourg il-ġimgħa diħla nhar 13 ta' frar. L-aħħar punt fuq l-aġenda skambju ta' opinjonijiet fuq um, fuq l-Ordni Ewropea għal preservazzjoni tal-kontijiet. Sinjor Bazesku, grazzi ħafna. President, jenżom fil-qosor ħafna għaliex tart ħafna fil-laqa tagħna f'Diċembru, f'19 ta' Diċembru, preżentajt opinjoni fuq regolamentazzjoni li tistabilixxi l-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet. Din hija inizjattiva leġislattiva li tippermetti lill kredituri li jipprevjenu it-trasferiment jew il-ġbit minn kwalunkwe kont tal-bank li jinsaf l-Unjoni Ewropea. 27 emendi li proponejt fl post l-opinjoni waslu għal iktar pre iktar preċiżjoni għal posta regolamentazzjoni l-antijaj u għal nikkonsolida il-bilanċ bejn il-dritt tal-kredituri li jerġaw jiksbu mġiet id-dejn taħħom u id-debitur. Dan il-għan ġi appoġġat minn kollegi oħrajn li għamlu emendi. Kien hemm 11 l-emenda li ġew preżentati mill-SND u l-ICR. L-emendi proposti mill-kollega McCarthy referew għal eh, punti 15 17 artikli 12, 17, 18, 23, 34 u 36 ta' regolamentazzjoni. Dawn jitratta l-protezzjoni ta' individwi fi rigward ta' implementazzjoni tal-European Account Preservation Order l ordin Europea tal preservazzjoni tal-kontijiet. Emenda 22 għal premessa 15 jinkludu emenda wieħed li jiena proponejt din titratta il- il-salvagwardja kontra l-abbuż ta' din il-Preservation eh, Order emenda 34 tirreferi għal paragrafu 3 ta' artiklu 26 ta' regolamentazzjoni din l-emenda tipproponi li jekk il-kont jinkludi eh, Eh, strumenti differenti dan il-qorti għandu tinkludi li ma eh, strument finanzjari li l t-applikali. Kifet jiena stess f'amenda 21 n nqis li il-bank għandu jkun dak li jrid jispeċifika li ma strument finanzjarju eh, ordni ta' strument finanzjarju għandha tapplika. Walla sant jiena mm, saxna poġi l-emenda. Dan għandu jassigura iktar effiċenza għal dan il-proċess Fl-aħħar jiena nixtieq nirringrazzja lil kollegi mill-gruppi l-oħrajn kollha l-approċċ pożittiv tagħhom lejn dan it-test. Jiena ċerta li nistgħu nilħu opinjoni tajba ħafna minn naħat il-Kumitat tal-Ekon. L-emendi kollha ser jiġu votati fil-laqgħa tal-Ekon fil-28 ta' frar Nixtieq nassigurakom li jiena disponibli biex nippruvaw insibu kompromess. Grazzi.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 Inqas ta' dibattitu jfisser li rapporter għamlet biċċa xogħol tajba ħafna u ħajkonna konsens wiesa fil-votazzjoni. Il-votazzjoni namluha fil komitat Ekon fit-28 ta' frar. Għal daqstant, nistawna nagħlqu hawnhekk din il-laqgħa grazzi, l-komikol. Thank you.